l-ġenda tagħna llum huwa dibattitu konġunt dwar is-summit tal-G20 laqa tal-Kunsill Ewropew. Għanna ġifiri dan is-summit li se jsir 11-12 ta' Novembru. Għanna l-istqarrijiet tal-Kunsill u eh, għal eh, dikjerzjoni tal-Konsil ta' Kommissjoni għal ta' 28-29 ta' Ottubru u bat niddiskutu il-rapport ta' Sinjura Beres dwar krizi finanzjarja, ekonomika u soċjali rekomendazzjonijiet dwar il-miżuri li inizjattivi li għandhom jittieħdu. Rapport nofs triq. Umbat għanna u koll it-rapport ta' Diego Feo, it-titjib tal-governanza ekonomika u tal-qafas ta' stabilita tal-Unjoni speċjalment iż-żona tal-Euro. Għalhekk għannum tal-Kunsill eh, Sur Olivier Chastel fidejk dal ħodu inti se tibda. President, eh, President tal-Kommissjoni, eh, Sur Kommissarju, Eh, deputati għannum tal-Kunsin nixtieq l-ewwel net nirringrazzjakom għal l-okkażjoni l tuna llum biex nitkellmu dwar ix-xogħol qed jagħmel il-Kunsill dwar dan is-summit u l-Kunsill Ewropew. Se jkollna aġenda mibija daqs bajda u se nitkellmu dwar il-gvernanza ekonomika bħala priorità kif tafu il-task force li l-President taħawa Sur Van Rompuy il-taqet eh, nhar eh, it u adottat ir-rapport aħħari. Dan ir-rapport insibu proposti konkreti, importanti, sabiex inkunu nistgħu nagħmlu abza kwalitattiva fil-ridu konna iktar fiskalità u disċiplina, il-governanza ekonomika, naraw li ikonna u kol għafas ta' amministrazzjoni tal-krizi kif suppost dawn ir-rekomandazzjonijiet kollha nixtiequ li jitlu fis-seħ ta' malaj permezz tal-liġijiet u nisperaw li l-Kunsill Ewropew ikun jista' jilqahom jaddottom bekk il-Kummissjoni u anki il-Parlament u l-Kunsill ikun jista' javvanza fuq dawn is-suġġetti importanti. Dan kollu ikun ukoll messaġġ pożittiv Ah, sabiex inkunu nistgħu nilqaw l-isfidi ekonomiċi li dejjem qegħdin niffaċċjaw. Huwa ovvju wkoll li hemm għażliet oħra possibiltajiet li morru lil minn dawn ir-rikomendazzjonijiet. Anki ġifiri, qed nitkellmu fuq il-drittijiet tal-vot, regoli ġodda dwar il-votizzjoni u anki il- il-mod ta' kif tiġi aċċettata l-maġġoranza għanna dawn l-affarijiet kollha biex niddiskutu l-ġimgħa d-dieħla matul il-Kunsill Ewropew. Umbat għanna suġġett ieħor, jiġifieri l-preparazzjoni tas-summit tal-G20. Il-Kunsill Ewropew irid jiddefinixxi l-pożizzjoni tal-Unjoni f'dan ix-xogħol ta' preparazzjoni li sar il-bieraħ mill-Kunsill ECOFIN b'mod iktar ġenerali f'sejul hemm bżonn li naraw avvanz eh, tal-affaz biex ikun hemm iktar tkabbir, tkabbir sostenibli u iktar bilanċjat. Jiġifieri rridu naraw kif insolvu l-problemi ta' nuqqas ta' ekwilibrju, nuqqas ta' bilanċ għax mill-2008 minn dun bdiet il-kriżi u l-mod ta' kif aħna rispondejna kif inbeda il-G20 ovvjament iridu nkunu għall-est, naraw se jkunu l-konsekwenzi li jolqtu l-ċittadini tagħna, dan kollu naraw kif mexa mill-livell lokali, nazzjonali u internazzjonali għalhekk il-kriżi turina li rridu naġixxu fuq livell Ewropew fuq u livell internazzjonali aħna nafu li l-Unjoni Ewropea għandha bżonn il-ħin tagħha biex tilħaq ftehim biex ikun hemm qbil sabiex tkun tista' taġixxi fuq livell internazzjonali aħna għandna esperjenza dan l-aħħar 10 snin imma f'dan l-aħħar 10 xhur rajna kemm hija importanti l-azzjoni tagħna. Il-G20 ukoll minn dun beda għandu ċertu importanza imma Ovvjament, ix-xogħol fil-ġimgħat li ġejjin, fix-xhur li ġejjin, naraw eżattament kif se nitrattaw ir-riskji verament importanti eh, biex ma nitilfux il-momentum. L-Unjoni qed tipprepara żewġ laqat importanti, it-tnejn se jsiru fil-Korea, dik se ssir dalwaqt il-Ministri tal-Finanzi u l-Gvernaturi tal-Banek Ċentrali bat ikun hemm is-summit tal-G20 f'nofs Novembru. L-Unjoni Ewropea trid tara tkabbir eh, qawwi u bilanċjat hemm bżonn ikollna naħdmu wkoll fuq l-istrateġija tal-2020 il-twaqif ta' ikun hemm iktar xogħol, ir-reforma tas-settur, tas-settur finanzjarju, il-governanza ekonomika tal-Unjoni. Fuq dan l-aħħar punt fil-fatt fis-summit ta' Novembru aħna eh, eh, beħsibna nippreżentaw il-riżultati tat task force waqla darba tkun adottata mill-Kunsill Ewropew Ovvjament hemm ukoll il-proċess tal-peer review dejjem fil-qafas tal-G20. Aħna nafu kemm huwa importanti dan kollu u ovvjament huwa eżerċizzju importanti, ma kulħadd irid jagħmel il-parti tiegħu. Juri rida tajba sabiex jikkontribwixxi dan il-framework for growth għax il-ġlida kontra l-protezzjonizmu mhux darba rridu niġilduha, rridu dejjem inkunu għall-est, ġurnata waħda wara l-oħra. Umbagħad hemm l-entitajiet tekniċi, l-Financial Stability Board u naraw li għandna u kol ħafna suġġetti li rridu naslu għalihom hemm bżonn li konna riforma sostenibli tal-Fond Monetarju Internazzjonali. Hemm bżonn ukoll li aħna nżommu kelmitna dak li kollha wedna f'Pittsburgh is-sena l-oħra eh, sabiex l-IMF fil-ġdid ikun iktar reprezentativ tal-realtà ġdida u biex naraw u kol li natu ċans li dawn l-ekonomiji li edin jimirħu issa. U irridu naraw eżattament xanna x'nirpu, xanna x'nitilfu. Il-pajjiżi żviluppati kollha irridu jagħmlu l-parti tagħhom nafu x'se jkunu il-dispożizzjonijiet tagħna anki il-kwoti hemm bżonn li naslu issa għal kompromess biex ħadd ma jgħid li jekk ma xejn ma jiċċaqlaq ngħid ħadd ma jgħid li t tort tal-Ewropa. Aħna fl-Unjoni bejnietna rnexxielna ninnegozjaw dan kollu. Id-negozjajna wkoll ċertu termini ta' referenza anki ġifri għal tal-Finanzi tal-G20 li laqa sessir din il ġimgħa stess sabiex dan kollu sabiex l-Ewropej mhux biss jitkellmu vuċi waħda imma jikkonċentraw ukoll fuq il-difiża Eh, kif jistaw jiddefendu l-interessi tagħhom. Il-Presidenza sal kummissjoni se jagħmlu l-almu tagħhom biex jiddefendu dawn l-interessi, niddefendu l-pożizzjoni komuni tagħna li hija r-riżultat ta' xogħol li sar matul ħafna eh, xhur u issa ngħaddi għall l-ispirtu l-klima naħsbu li fil-Kunsill Ewropew se jkun hemm eh, diskussjoni fil-fond il-Kunsill l-Ambjent diġà fil-14 ta' dan ix-xahar adotta konklużjonijiet fejn turu kol pożizzjoni Ewropea huwa importanti li jkollna reġim ambizzjuż ħafna għandik li huwa l-ġlida kontra l-tibdil eh, tal-klima fl-2012 bekk aħna se nkomplu niddefendu l-approċ pass wara pass anki wara riżultati ta' Kyoto Copenhagen. Bekk inkunu nistgħu niftħu affas legali fuq livell dinji bl-orjentazzjonijiet politiċi skont id-dokument finali ta' Copenhagen il-konferenza ta' Cancun u kol għandata ti riżultati iktar bilanċjati tiħu tqis il-partijiet kollha u l-opinjoni tagħhom. L-Unjoni diġa għalet ti preferi biex ma jkunx għal dak li jentu xaqsam ma dan il-dokument iktar legali skont ukoll il-protokoll ta' Kyoto. Nistaw nimmaġinaw li kunem fazi, tieni fazi fuq il-kondizjonijiet kollha. Dan kollu jista jidħol faranġament iktar wiesa l-ekonomiji kollha ġifiri nkunu effiċjenti f'xogħol li nagħmlu fuq livell internazzjonali u wkoll il-bżonn li kunem li nigarantixxu wkoll l-integritet ambjentali nixtieq insemmi il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea wkoll il-summit ma l-Istati Uniti ma Russja u ma l-Ukranja. Hija l-ewwel darba li l qegħdin nagħmlu dan it-tip ta' negozjati ġifiri fuq livell ta' kapit ta' gvern kol wara li l-rizultati tal-qala li saret f'Settembru li għadda. L-ideja hija li l-kapit ta' gvernijiet tagħna jkunu jistgħu jkollhom dibattitu miftuħ u sinċir anki jekk ma rridx nippreġudika da kollu li se jiġri ħantikom xi edejat tax se jiġi diskuss. Ma l-Istati Uniti se jkun hemm suġġetti prioritarji sabiex aħna nsaħħu kooperazzjoni transatlantika li huwa eh, vektor importanti. Eh, ovvjament, eh, nġu faċċati bċertu sfidi. Wara il-G20, se jkun hemm dan is-summit bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti li se jkun pass importanti biex naraw eżattament fiex wassalna biex ikonna approċċ komuni fuq l-affarijiet li jkonċernawna li huma ta' natura ekonomika sabiex ikonna approċ komuni għal kif nitrattaw ma dawk l-ekonomiji li qegħdin eh, qed naraw qed jiżviluppaw ġifiri ma ninżommux biss ma, ma l-affarijiet li huma regoli, rridu naraw kif aħna qegħdin rispondu għal kriżi, naraw li kunem tgabbir u anki twaqif ta' iktar postijiet ta' xogħol. Umba hemm il-preparazzjoni ta' Cancun, hemm bżonn eh, aħna qegħdin nistennew li kunem eh, xi messaġġ pożittiv min-naħa tal-Amerikani. Umba hemm il-politika barranija li se niddiskutu wkoll speċjalment pereżempju l-Iran u s-Sudan Umbat, summit ma l-Ukranja, din aħna eh, illum stess nitkelmu ma eh, il-rappresentanta Olja, imma mux sena tiktar dettalji għax anki ġifiri dan is-summit eh, naraw li se nitkelmu l-modernizzazzjoni biex u koll insaħħu l-kooperazzjoni f'kull qasam, speċjalment ġifiri l-innovazzjoni u l-enerġija. Għalek, sur President, sur President tal komissjoni kollegi, dawn kienu l-edejat ċentrali ta' xogħol li se nagħmlu ġemma diħla għandna aġenda mill-hija daqs bajda u nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom. Grazzi, grazzi ħafna għal din l-ispjegazzjoni minn ħatijak li hija importanti għalina mill-għaw il-President tal-Komissjoni Ewropea fidejk sur Barroso. Grazzi ħafna President, President tal-Parlament, President tal-Kunsill, Onorevoli Membri. Illum qegħdin nitkellmu l-ewwel net il-kwistjonijiet li se jindirizza l-Kunsill Ewropej ġimgħa d-dieħla. Jiena se nitkellem fuq suġġetti l-iktar importanti hemm il-governanza ekonomika fl-Unjoni, ovvjament, u mbagħad apparti is-summit mal istati Uniti u s-summit ma' ir-Russja ovvjament il-G20 u l-konferenza ta' nkun fuq it-tibdit tal-klima. Ovvjament, issa rridu nkunu kredibli l governanza ekonomika tagħna hija l-iktar punt importanti għalhekk għadna approċċ mill-bidunet ta' diskussjoni l-proposti li aħna proponejna x-xar li għadda juru kemm huwa urġenti issa li nirrispondu għal kriżi bi nkunu iktar realistiċi. Naraw eżattament se jkunu il-miżuri sabiex fl-Ewropa nkunu minn ta' qudiem għal sorveljanza fiskali kif nindirizzaw ukoll l-iżbilanċi makroekonomiċi għalhekk kif qedna ħafna drabi issa hemm bżonn li konna Unjoni Ekonomika ta' veru fl-Ewropa Jiena nilqa l-attenzjoni kollha li l-Parlament qed jagħti dan proposti. L-ewwel hekk naslu mal-ewwel qari nawru li li naraw li dan il-Parlament ikun veru impenjat flimkien ukoll impenjati. Aħna nixtiequ li dawn ir-regoli fisseħ sa nofs is-sena d-dieħla. Għalhekk jiena l-Istati Membri nagħmilhom appell sabiex verament nersqu lejn dawn il-miri u nagħtu ħafna importanza narawhom li huma arġenti s'issa imxejna lejn iktar konsensus eh, biex aħna il-patta stabilita nsaħħuħ, naraw kif se nitrattaw l-izbilanċi ekonomiċi u naraw u koll il-task force timxi permezz tal-President Van Rompuy Meta jintemmu diskussjonijiet u jittiedu d-deċizjonijiet kollha, il riżultat ta' dan il-proċess konġunt għandu juri il-viżjoni għal governanza ekonomika li għandha tiftijem aħjar, għandha tkun iktar aġġornata mal-problemi u tkun ibbażata iktar sħiħa għal l-użu ta' sanzjonijiet imma il-riżultat komplut għandu jirrippreżenta wkoll il tibdil veru, il tibdil minn din is-sitwazzjoni ta' bħalissa ridu nuru ċittadini tagħna li l-Unjoni Ewropea edha verament talmet u għandha konklużjonijiet fuq saqajhom mill-krisi. Għadbaqa xaffarijiet li rridu nsibu tarfhom, per eżempju, kif il-mekkanizmu tal-krizi li aħna bilna fuq f'Mejju li għanna palissa kif nista' ikonna mekkanizmu iktar permanenti meta dan li għanna palissa jisbitxa fl-2013. Ovvjament, aħna se nagħmlu namutan biex nevitaw krizi bħal ta' dan it-tip. Imma bżonn inkunu lesti għal żviluppi iktar kritiċi, inkunu iktar lesti milli konna qabel il-fatt li nkunu ippreparati nafu li meta tkun preparat u avżat minn qabel tkun tista' titilqal mal-temp. Hemm ċertu stati membri li jridu li jkun hemm emenda fit-trattat. Imma biex naslu għal dan irridu nkunu unanimi fuq dan. Għalhekk dan l-istadju il-Kummissjoni se tkompli taħdem fuq is-sustanza ġifiri il-fatt li jkollna mekkaniżmu permanenti li jista verament jiddifendini fil-momenti ta' kritiċi inaqqas il-problemi imma jintuża biss bħala l-aħħar ehm, ċans biex ngħidlek. Mela, riżultat ta' dan ix-xogħol kollu se jitina sistema li għat iktar inċentiv l-istati membri sabiex ikollhom politika eh, tajba ekonomika u fiskali jgħati wkoll inċentiv l-investituri biex ukoll imorru jisselfu mod iktar responsabbli. Jiena naħseb li issa aġġornati tallimna ħafna mill-kriżi u ehm, għadċittadini ċittadini l-Unjoni Ewropea għandha tixtieq tara li jkun hemm sistema ta' governanza li tkun kompletament riveduta meta qed qabel tal-affarijiet kif kienet is-sitwazzjoni qabel il-kriżi. U ovvjament aħna rridu li jkun ehm, qawwi fuq il- il-regolament finanzjari, il-governanza, nkunu preparati għal summit ta' sejut tal-G20. Dan is-summit qed jasal fi żmien kritiku għax irridu nagħtu spett tal-qudiem l-ekonomija tad-dinja fuq livell globali u dinji. Jiena naħseb li l-Unjoni Ewropea se se tkun minn ta' qoddim net biex naslaw rizultati pożittivi u xirridu eh, konna pala riżultati f'sejul. L-ewwel net rridu niftakru li l-G20 diġà indirizza l-kriżi għax eh, minn għadna flimkien biex nindirizzaw il-kriżi. Imma jekk rridu navvanzaw, irridu nkomplu naħdmu flimkien. Eh, Bispirtu ta' kooperazzjoni ġifiri naċċettaw li l-isbilanċi dinji ta' dinja kollha huma ta' jħazbuna kol flimkien il-realtà jamana, il-rati ta' kambju huma importanti. Irridu wkoll naħdmu fuq l-istituzzjoni finanzjarji l-riforma tal-IMF. Bżonn nkunu iktar flessibbli u l-Unjoni Ewropea diġà ta' eżempji ta' kif nistgħu nagħmlu dan. Permezz ta' l-appoġġ ta' dan il-Parlament qegħdin ukoll nagħmlu riforma tas-sistema finanzjarja tagħna stessa għal darbohra nishtiq nixtieq nirringrazzjakom għall-enfasi li intom qed tagħmlu sabiex naslu għadna mill-aktar fis. Hemm bżonn inżommu għall momentum il il-G20 u il-progress kienu għed tajjeb immissa rridu nizguraw li naddu għal-fazi tal-implementazzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha tibqa' impenjata sabiex ikun verament aħna naslu għal din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet bankarji il-settur finanzjarju kol irrid jagħti kontribut tiegħu il-financial activities tax per eżempju. Għal-ewwel darba fil-G20 qed naraw l-iżvilupp fuq l-aġenda se jkun hemm pjan ta' ħafna azzjonijiet il-Kummissjoni minn dejjem appoġġa din dawn l-idejat flimkien mal-President tal-Korea. Aħna rridu naraw li l-aġenda tal-G20 u kol tkun ta' beneficju għal pajjiżi li qed jiżviluppaw. Irridu lil dawn l-emerging economies ninkorporawhom għax huma importanti fil-linji ta' politika ta' żvilupp ikun hemm iktar koordinament. Il-bira meta tkellimt fi Strasberg, il-Segretar Ġenerali ta' Ġusma Maquda Sur Ban Kimun, tkellimni fuq dan il-punt u huwa apprezza għalli li qed japprezza l-appoġġ lajnuna l tagħti l-Unjoni Ewropea dwar dan. Umbagħad hemm l-aġenda tal-kummerċ minx alternativa ta' WTO il-ftejm ta' li għanna mal-Korea għandu jkun ta' ispirazzjoni għall l-insiba ta' biex nkomplu naħdmu l-qoddim naħtfu l-okkazjoni. Issa fuq kankun kelmtejn fuq din il-konferenza importanti. Hemm bżonn nibqgħu fukati fuq l-anijiet li rridu aħna nkunu ambizjużi għall-Ewropa ma mhux biss anki għall-dinja għalek il-proċess internazjonali jrid jimxil qudiem u din mhux xi ħaġa faċli tafux nafu li ċertu msiħba importanti il-tibdil jisu marlura u mhux avvanza. Imma rridu naraw li bħalissa edin namlu l-mutama biex innaqsu l-emissjonijiet fid-dinja. U jekk ikonna sistema tal-emissjonijiet, nkunu iktar b'saħitna. Irridu naraw u kol aħna għanna l-konsensus bil-parlament l-istati membri flimkien imma ejja ma nintilfux fil-forma f'Kankun, ejja nkunu determinati. F'Kankun mhux se tispiċċa din l-istorja, tista' tkun il-pass il qudiem li għandna bżonn biex ikonna messaġġ konsistenti u ċar. Negozjati jridu jimxu l-qoddim u għalhekk irid ikonna numru ta' miżuri li jistgħu jagħtu iktar fiduċja fil-proċess u jiresquna iktar viċin lejn l-għana ħari għalek jiena ktibt il-Kunsill Ewropew il-ġimgħa l-oħra jiena għamilt lista ta' affarijiet pożizzjoni bilanċjata li tista' tmexxina l qudiem mingħajr ma forsi tqawilna qalbna wisq. Pero hekk inkunu minn ta' net biex naraw li f'Kankun nistaw nieħdu ċertu miżuri importanti u nkun qegħdin inwet u l-wedit tagħna naslu għal-wedit b'mod ċar u nagħtu wkoll eżempju. President, onorevoli membri, l-ekonomija tal-Unjoni se tkompli tikber din is-sena. Ma konniex qed nistennaw dan. Imma l kupru għadu mhux daqshekk sot għalhekk ma rridux noqogħdu lura. Qatt baqa' ħafna qatt il-qatt għadu magħna kif nafu il Aħna f'dan l-aħħar xhur verament kena sfidi kbar kif joħroġ ukoll fir-rapport li se diskutu, il-rapport tas Sinjura Beres Jiena nilqa din l-ambizzjoni u anki il-fatt li fuq dan l-affarijiet kollha din il-Kamra qiegħda taqbel maġġoranza. Imma nafu wkoll li l-qad verament għadu mana u qed iġib ħafna sofferenza. Iċ-ċittadini qegħdin ibatu u rridu nikkonsidrawhom. Imma nafu wkoll li aħna fl-Unjoni Ewropea irnexxilna nimxu l-qudiem aħna suġġerejna eh, anki regolamenti ġodda dwar governanza ekonomika. Il-strateġija eh, l-tkabbir tal-2020 għax il-kabbir tajjeb, intelligenti, b'saħħtu sostenibli huwa dak li għandna bżonn. Anki r-rapport ta' Surfejo jitkellem dwar dan. Għandna miżuri tal kif jaħdmu s-swieq, nilqa il-ftejim tal-leġislatur fuq il-supervizjoni finanzjarja realtà eh, naraw li eh, l-osservaturi eh, jgħidunna li supervizjoni fl-Europa, supervizjoni finanzjarja, kienu jgħidunna li mux possibli għat nuru li dan ma kienx minnu. Għanna u koll approċ realistiku biex nkupru id-dimensjonijiet kollha il-ftejim li l-ħakna il-bira fil-Kunsil fuq il-hedge funds per eżempju, il-proposta tal-Kommissjoni. tal kommissjoni tajjeb issa li nkomplu il-diskussjoni mal-Parlament Ewropew sabiex l-Unjoni tkun tista' fl-aħħar tibbenefika minn eh, dan ir-riżultat u anki fuq dan inkunu minn ta' qudiem net f'sejul. Aħna il-progress qegħdin navanzaw setturi oħra nifraħ din il-Kamra għax-xogħol li għamlet favur id-direttiva ġdida dwar il-pagamenti eh, li jdumu fit-transazzjoni kommerċjali il-ħafna drabi dan huwa l-beneficju tal-SMEs, anki jekk nirrispettaw il-libertà tal-kontratti, imma il-ħlas irid isir fiż-żmien ta' 30 ġurnata inkella jkun hemm rata ta' interess ta' 8%. Nafu ġifiri kemm huwa importanti għall smis settur li huwa importantissimu fl-ekonomija tagħna, imma xogħol ma jispiċċax hawn. Il-proposti kollha rridu inwasluhom sal-aħħar net imma edin jara naraw rizultati l-edeja hija li noħorġu mill-kriżi u immorru saqal il-kupru rata ta' tkabbir li ġibu iktar xor u naraw li l-ekonomija eh, soċjali tagħna tkun lesta għal l-isfidi l-ġodda tal-sekli li ġejji. Grazzi ħafna, Sur Barra, so bonġu l-kulħadd. Issa imis għal erba' minuti għas-Sinjura Pervanx Beres. Grazzi ħafna, Sur President. President tal-Kummissjoni, il-Reprezentant tal-Kunsill, il-kriżi ekonomika u finanzjarja u soċjali ta' din id-dinja li issa ilha din d-dinja tagħna għal dawn l-aħħar snin set um 60 triljun miljuni ta' dollari fl-Unjoni Ewropea ir-rata ta' hija ta' se tkun ta' 11% sal-aħħar ta' din is-sena. Qed narraw meta għandna ġlida ġdida tal-muniti imħabba ir-riċessjoni. u anki eh, il-riċessjoni ġifiri pass maġġel. Imma f'dan kollu responsabilità hija kbira tagħna. Hemm bżonn li ngħidu lill-Kummissjoni, l-Kunsill nixtieq ngħidilhom li verament irridu nerġgħu naħdmu fuq il-valur miżjud tal-proġett Ewropew. Fiftit klim kliem ngħid li għandna responsabilità kollha bejnietna u livell tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn li ndaħlu fis-sess fil-qasam tal-enerġija li nkunu qawwija ġewwa biex nkunu qawwija wkoll barra il-forza tagħna hija importanti, il-qawwa tagħna hija importanti. U rridu nkomplu b'dan il-proġett Ewropew imma Sinjuri, e permettu li li nejt li il-governanza ekonomika miex vizjoni hija biss mezz f'din l-istrateġija kollha. U fl-istrateġija niddefinixxu x'inhu huma l-mezzi, l-ewwel nettem il-mezzi finanzjarji. Il-reviżjoni tal-perspettivi finanzjarji, per eżempju ukoll l-istrateġija ġdija l-ġdida għall-enerġija. Il-bżon li nimmobilizzaw dil-kwissjoni kollha tat-taxxa finanzjarja kif ukoll nifinanzjaw l-investimenti eh, fuq medda twila ta' żmien il-fiskalità fl-Ewropa għandha tkun ukoll eh, ta' tismin tal-qoddin l-xogħol tirrispetta wkoll l-ambjent il-bżon li namlu koordinament tal-budget tal-istati membri dejjem bil-proġett Ewropew sabiex ikonna sforz flimkien fuq il-governanza nixtiequ li konna xaħat responsabli mill-euro biex ikonna verament l-armonija u l-bilanċ. Hemm bżonn li mhux biss aħna natu każ dak il-pajjiżi li qegħdin f'deficit, imma ukoll naraw min għandu surplus, min għandu iżejjed f'din iż-żona unika monetarja hemm bżonn ukoll naraw kif aħna nistgħu namministraw id-dejn. U jkollna amministrazzjoni aħjar tad-dejn aħna Eh, l f'din ir-riforma finanzjarja li tant qed taħdmu fuqha, eh, Sur President, tkun tiġi imma fuq il-bżonnijiet ta' ċittadini, mhux biss eh, miġifieri tibbażaruha fuq l-istabilità finanzjarja, hemm bżonn li s-swieq tagħna jerġgħu jagħtu ħafna iktar importanza l kunċetti ta' etika, tal-valuri li tant huma importanti għall-investimenti fuq medda twila ta' żmien u anke għal iktar xogħol x'qegħdin jagħmlu stati membri. Jiena naħseb li l-unika mod li l-Unjoni Ewropea turi eżattament x'inhi kapaċi tagħmel hija li tagħti l-inċentiv lill istati membri. U dan mhux biss meta qed jissemmi sanzjonijiet. Mux biss sanzjonijiet nistaw nimmobilizzaw iċ-ċittadini sabiex dawn ikunu implikati f'dan il-proġett Ewropew. Emżow hemm bżonn nimmobilizzaw il-kulħadd fuq dan il-proġett Ewropa biex noħorġu mill-kriżi biex niżguraw li għadha pitada kulħadd fl-Unjoni Ewropea jista' jkollu xogħol, jista' l-darba dejjem jinsa il-faqar. Din hija l-ambizzjoni tagħna nispera li intom minn tal-Kummissjoni tistgħu taqblu magħna u tistgħu taqblu mal-proposti li qegħdin nagħmlu għandhom ta' din l-Assemblea. Grazzi ħafna. Grazzi Sinjura Berez. Issa naddu għal eh, surfejo għal erba minuti. President, President tal-Kommissjoni, Kommissarju. Nishtiq nirringrazzja eh, mod partikolari għad dialogu pozittiv illi il-Parlament eh, kellu mal-Kommissjoni għat nindirizza l-Kommissarju Ren. Signora, Signor President tal Consiglio, jiena nishtiet ringrazzja għal daw kollha li kontribwixxew għal din il dan ir-rapport u għamluha possibbli. Nirringrazzja lil Shadow Rapporteurs li kelli l-opportunità li kolli skambju ta' opinjoni u nastal għal konsens fuq kultant ħafna drabi u jkun diffiċli li uftejim hemm ħafna tendenzi fil-parlament mill-xelluka li min min jir-defendi iktar sovranità jew sovranità iktar moderna un batem oħrajn li defendu istituzzjonijiet partikolari għal daqstant kien hemm ħafna opinjonijiet differenti. Però dawn l-opinjonijiet ġew espressi ban wieħed. ċoe dak illi tinstab soluzzjoni għal kriżi. Il-kriżi u rrit li l-Europa ma tirrispondix fuqtu. Eh, jew ma tirrispondix sow. Il-kriżi u rrit li ħafna gvernijiet fl-Unjoni Ewropea kellhom politika li ma kienitx bbażata fuq eh, data reali. U issa għanna bżon natu soluzzjonijiet soluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi jiġu espressi b'mod qawwi. Soluzzjonijiet ta' żmien twil. Aħna għandna tmin rakkomandazzjonijiet. Supervizjoni multilaterali, ta' situazzjoni tal iżviluppi ta makroekonomiċi tal-Istati membri u tal-Unjoni Ewropea biex inkunu nistaw nilħu l-anijiet tal-istrateġija Eh, UE 2020, dana biex nkronistaw niksbu l-Europa ta' tkabbir biex nsaħħu l-pat ta' stabilita u anki illi huwa wkoll pat ta' tkabbir. Saru proposti biex il-pat ta' tkabbir u stabilita jisaħħa b'attenzjoni partikolari fuq x'qed jiġri bil-dejn. Nsaħħu il-governance ekonomika minnaħa tal eurogroup Group fil- zona tal-euro, mbagħad eh, nevitaw dejn zejjed ikonna mekkanizmu fil-zona euro li tista' tgħaddi mill-ħolqien ta' Fond Monetarju Ewropew. Nagħmlu reviżjoni ta' strumenti ta' budget u ta' kontroll tal-Unjoni Ewropea, supervizjoni ta' suq finanzjarju b'dimensjoni makroekonomika ċara u intejbu l-istatistika tal-Unjoni Ewropea u li jkunem rappresentazzjoni aħjar tal-Unjoni Ewropea fil-istruzzjonijiet ekonomiċi finanzjari. Fu dan is-suġġett il parlament Ewropew jista' eh, jesprimi ruħu bleħen wieħed u għawi Il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti nazzjonali għandhom jiġu koordinati aħjar eh, istituzzjonalment. Aħna nistgħu nikontribwixxu biex din is-soluzzjoni tkun tista' tagħti riżultati aħjar mod speċjali eh, meta jseħħu kriżijiet futuri u diffikultajiet futuri. Min issa l qudiem l-Ewropa għandha odda biex tkun tista' tafaċċa aħjar il-kwistjonijiet ta' problemi ekonomiċi. Il-Parlament eh, kontribwisċa biex jizviluppa strumenti eh, ekonomiċi. Aħna bdejna issa d dibattitu leġislativ fuq il-proposti li ġew prezentati minant il-Kummissjoni. Jina naħseb il-Parlament eh, se jirnexxilu jżomm il-pożizzjoni tiegħu Għada stantina nħossi li ħaġa stramba li eh, dokument reċenti tal-Konsil ma mill-ebda referenza għal pożizzjoni tal-Parlament u għad dialogu bejn il-Parlament u l-Konsil. Jena nishtiq najt xi ħaġa. parlament Ewropew iżomm il-pożizzjonijiet tiegħu. U dana tkun ikunu xikunu differenzi tagħna. Il-Parlament Ewropew u għampenjat biex ikun hemm Ewropa qawwija eh, biktar tkabbir u iktar prosperità. Issa uh, ah, il-kollega Marta Andreasen għal minuta. Grazie, President, kollegi. Fl-opinjoni tiegħi, il-rapport ta' surfeja uh, ah, fuq il-governanza. Tlet punti l għonet najdu għabi serjetà li aħna eh, nitkelmu fuq l stati membri li eh, morru kontra l-patta stabilità. Il-kanċilir eh, Ġermanis tkellem fuq eh, din il-problema li ċerti stati membri edin jeddu l-istabilità. Hemm bżonn ukoll natu priorità l-infiq fil-budget eh, fil-każ li jkun hemm bżonn eh, li insalvaw xi pajjiż. Imbagħad l-impatt fuq il-credit rating tal-Unjoni Ewropea Eh, bħala riżultat tal-fatt li il-mekanizmu ta' stabilità finanzjarja ġi garantit. Hemm xi paragrafi li ġew eh, emendati u mhix parti mill-opinjoni tiegħi. Jiena inħoss ni obbligata f'dawn iċ-ċirkostanti ċirkostanzi li ma naċċettax l-opinjoni tiegħi stess. Grazzi, Signora Andrea Senis, Sur David Casal. Grazzi President, m'hemmx dubju li l-Unjoni Ewropea kienet eżemplari fil-mod ta' kif imxiet fuq il-miżuri ta' regolatorju ta' superviżjoni. Dan wieħed jista' jarah f'inizjattivi bħalma huma dak tal-pakkett il-ġdid ta' superviżjoni li jippermetti ċertu riskji sistematiċi li jiġu identifikati u identifikati fil-ħin. Min-naħa l-oħra meta niġu għall kunċett ta' economic governance ħadd ma jista' jiġħad li għad baqa' ħafna xi jsir stat membru li traskura l-obbligu u r-responsabbiltajiet tiegħu speċjalment fi ħdan il-patt ta' stabbiltà u tkabbir joħroq problemi serji għall istati membri l-oħra u għalhekk li għandna nagħmlu ħilitna biex ninkoraġġixxu osservazzjoni serja tar-regoli li ftehmna fuqhom u dan sabiex inkunu żguri li l-istati membri jkunu stabbli kemm finanzjarjament kif ukoll fiskalment ninsab sodisfatt ħafna bir rakkomandazzjonijiet tal opinjoni li għamilt jiena għall kumitat tax xogħol u dawn ittieħdu konsiderazzjoni, u naħseb li issa ir-rapport jagħmel każ għal aktar sorveljanza tal impjiegi fi ħdan l-unjoni ewropea kif ukoll għat-tisħiħ tal kumitat tal impjiegi Grazzi, sanaddu għassur Correa del Campos al minuta. Grazzi, President. Aħna kollha nafu li l-kontroll tar varjabli makroekonomiċi kemm fil-żmien qasir kif ukoll fit-twil mm, fallit, speċjalment hekk naraw il-dejn tal-budget iridu nsaħħu su intern fuq il-kommerċ eh, elettroniku transkonfinali konna ħlasijiet online nistandarizzaw prodotti u servizz, narmonizzaw strumenti fiskali biex noħolqu fiduċa fil-konsumaturi hemm bżonn niżguraw illi jkun hemm tkabbir eh, solidu u eh, budgets sostenibbli. Eh, però rridu wkoll nieħdu nota, nieħdu konsiderazzjoni il-qat, l-impigi. Il Eh, kif tajt l-istrateġija 2020 irridu nħarsu lejn l-indikaturi u koll fuq eh, dak li għandu xjaqsam mal ħruġ tal-bonds Ewropej, per eżempju, pero hemm bżonn ikonna eh, għodda finanzjarja biex niġġieldu kontra l-spekolizzazzjoni. Tkun ikonna aħjar li jkun hemm mhux biss studi imma jkun hemm font monetarju Ewropew u dan m'għandux ikun bi strumenta disciplina, disċiplina m'għandu jservi wkoll biex inaqqas l-spekulazzjoni fu il-dejn sovran. Testana huwa bilanċat u wisa. Grazie, signora. Signoro Correro de Campos, issa naddu għal Sur Martin Schulz għal biex jgħamil intervenzjoni asira. Grazie, President. Presidente, kienħarsu li l-lista tal-kellima taraw illi kollega tiegħi jew regi għal kellim se jitkellem warajja. E, qabel e, ma jitkellemu bħala president tal-grupp nixtieq ngħid illi Surja Uregi e, ġi maħtur ministru fi Spanja dan huwa unura l-grupp tagħna u nixtieq nifraħlu għal din il-ħatra. Grazzi għajt il-President. Issa nati il-mikrofonu li sura regi eh, u nawguralek. Grazzi, grazzi ħafna, President. U grazzi anki l-Martin eh, Schulz. Għandi minuta biex najt li jina naħseb li l-Europa edha timxil u ħafna fil-governanza ekonomika. Il-biraħt l-ula, il-summit bej Franza u l-Germania fetħet tiqa Eh, biex ittina tama ġdida. ċoħe l-possibilità li nerġaw nirvedu trattati tagħna fuq il-governanza ekonomika. Jina naf li dinja kwistjoni illi tbeżaħħom l-istati membri xiftit, pero ħaġa illi n eh, nis iridu, iridu li jkun hemm governanza ekonomika biex inkunu nistgħu nikkonsolidaw nibnu fuqha u għandha bżonn ta' riformi li kulħat jaqbel fuqa, ma jiena nemmen li din il- l-ftajim bejn Franza u l-Germania tiftaħ din it tiqa biex riforma tiġi approvata u li tiġi proposta mill kummissjoni adottata mill parlament u tippermettilna nadottaw il-qafas istituzzjonali tagħna. E, Mhuwiex biss il-patt ta' stabilità ma' governanza interna biex nkunu iktar kompetitivi noħolqu l impiegi u noħolqu anki ridistribuzzjoni. Kif għalu. Eh, kif dejjem jixtiequ jagħmlu is-Soċjal Demokratiċi. Grazzi ħafna. Sur Jawregi u nawguralek ħidma tajba mhux ħaġa faċli f'pajjiżek illum. Eh, il-sur Dol. sur Dol, Sur President, kollegi, il-punt komuni bejn il-G20 hija li aħna naraw kif nadattaw ruħna wara il-kriżi. Għall-Unjoni Ewropea dawn adattazzjonijiet jifissru li rridu nerġgħu nagħmlu l-ordni fil-finanzi pubbliċi fuq livell nazzjonali u anki rridu naraw kif se niddefendu l-munita tagħna l-euro. Nagħmlu konsiderazzjoni wkoll tal-euro meta mqabbla mal-muniti oħra. Ovvjament il-governanza ekonomika u finanzjarja tal-Ewropa ewropa Il-grupp tiegħi qed eh, a il-riżultat l-ewwel riżultati ta' task force ta' Sur Rompoy Rompuy li jkun hemm ċertu numru ta' sanzjonijiet li ma jirrispettawx il-kriterji tal-patt ta' stabilità. Imma ix-xogħol għandu jmur iktar fil-font ġifieri biex ikonna iktar metodu komunitarju u mhux intergovernamentali ix-xogħol tal-Kummissjoni li għamlet f'dan is-settur ta' min ilumu. Aħna rridu nfakru li anki dan il-parlament se jagħmel l-almutiju jisa jieħu responsabilta għax aħna kolleġislaturi u iktar ma naħdmu f'din it-tri iktar ikonna riżultati malajr u effiċjenti. Għalhekk is-Sur Van Rompuy nitolbu jismani meta nitkellem ngħid dan il-messaġġ. Sinjuri, il-valur relattiv tal-muniti u kol huwa punt importanti u l-ġimgħa d-dieħla l-Kunsell Ewropew irid jieħu pożizzjoni qabel il-G20 ta' Sewl. Mal-Amerikani aħna rridu naraw li dawn tal-aħħar ikunu ktar responsabbli id-dumping monetarju ma jistaqat ma jistax iktar jiġi aċċettat. Mbagħad f'Sejul se jkunna tliet suġġetti r-riforma tas-sistema internazzjonali monetarja l-istabilità ta' tal-materja prima, speċjalment tal-enerġija u tal-likel, u mbagħad il-governanza dinjija. Fuq dawn it-tlet suġġetti l-Ewropa għandha messaċ xtaddi. Imma dan il-messaġġ jibqa' kredibbli ma jkunx kredibbli sakemm ma jkollna governanza interna, amministrazzjoni interna tajba li hija b'saħħitha u bekk naraw li aħna biss jista' jkollna vuċi fuq din il-livell internazzjonali jekk aħna ma nagħmlux nieħdux miżuri li ma jmumiex popolari biex inkunu iktar b'saħħitna fil-governanza eh, finanzjarja il-klima u anki l-iżvilupp. Grazzi. E, Grazie sur President. President, jina nishti nekwota sentenza mill eh, laqa tal-kapiet ta' stat ta' Pittsburgh 24 ta' settembru tal-2009, ġifiri sena ilu, e, fil-laqa tal-G20, il-kapiet ta' stat impenjaw ruħum dan il-mod, irridu noħolqu qafas illi jiddeskrivi l-politika u kif se naħdmu fl-imkien biex inkunu nistaw nilqaw nilħu niksbu eh, tkabbir eh, sostenibli u għawi li għanna bżon biex u irkupru dewimi biex jipermetti li noħolqu eh, l-impiegi li għanna na ċittadini tagħna nisaponi li anki din is-sena se jikdbu sentenza bħal di meta jagħmlu is-summit li jmiss u anki fis stawara. Pero jena nistaqsi x'ġara misan l sa sal-lum biex din il- dan it-kabbir b'saħħtu stabli u sostenibli eh, Il-sentenza eh, hija tajba, però qed u hawnhekk filosofija fuq livell Ewropew u fuq livell ta' Kunsill Ewropew illi qiegħda tiġustifika tnaqis fil-budget nuqqas fi eh, bħala soluzzjoni ta' dan il-kontinent. Flok ma' naħsbu illi hemm bżonn namlu investimenti biex nistimulaw id kabira. X'dinija il-kondizjoni essenzjali biex noħolqu iktar bigi biex insaħħu anki tħul eh, tal-istat. L-istati għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jisaħħu il-budgets tagħhom u biex ikunu jistgħu jagħmlu jaqdu il-ħidma tagħhom. dak il qed jagħmlu bħalissa eh, l-Ewropa li dak li kollu għandu xi qasam mal-infiq huwa ħażin u dak li huwa eh, biex innaqsu eh, l-infiq huwa tajjeb. F'pajjiżi bħal Greċja u l-Irlanda hemm reċessjoni u hemmhekk għamlu il-kontrarju dak li għal daqstant laħqu eh, l-għaniet kontra ta' dawk li kellhom f'moħħom. U dan jwassal għal situazzjoni iktar drammatika għax dawk li ħalquha l-kriżi, dawk li eh, imħabba fihom ġiet il-kriżi, l-spekulaturi, dawn in-nies ma ma ġelnihomx jihdu fuq spallejhom ir-responsabilitajiet u ma jridu jisaxħu it-tħul eh, b'taxxa fuq il-tħul fuq livell Ewropew ma bħalissa eh, eh, dina daħalnija fil-kexxun din il-proposta għax kulħadd qed jgħid illi fil-G20 ma dina ma tistax tgħaddi. Allura ma nistgħu ngħaddu qatt xejn illi aħna jkollna f'moħħna. Imħabba ta' dan il-nuqqas ta' attività minn kapijiet ta' statu gvernijiet imħabba F'din qed inkomplu fit-triq il-ħażina. Mek e, differenza bejn l-onja u l-foqra qed tikber iktar. E, Għal daw in-nies li jipprotestaw jagħmlu dimostrazzjonijiet għandhom raġun għax hawnhekk e, qed jippruvaw isibu soluzzjonijiet bi politika żbaljata u qegħdin joħolqu Strategiji kontrarja aħna ninsistu fuq it-taxxa għat transazzjonijiet finanzjari. U dan narawha eh, bil-rapport ta' Berezzu ta' Podimata u naraw jekk l-awla ix kapaċi tivota għalija din. Mżon li nibdew, għaxek ma nibdewx namlu taxxa fuq dawn il-livell, eh, inqas u inqas ta' nikomplu umbat fuq livell trans konfinali. Sinjuri, umbat hemm żvilupp ieħor li ħasibna ħafna dak li ġara f'Dovil bejn eh, Sarkozy u Sinjura Merkel. Dan jfisser illi l-istruttura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea miex qed tiġi rispettata. U allora nixtieq nkun naf jien meta Sur fan rompoj eh, se jieħu l-konsegwenzi, se jieħu se jara x'inhu l-konsegwenzi ta' dan. U għandu task force għal biex isib soluzzjoni ekonomika. Eh, Mhux qed ngħid li ħażina l-idea li nagħtu dan il-mandat lil fan rompoj, imma eh, u huwa irid jaħdem. Però qabel ma jgħid xi ħaġa eh, eh, eh, iridu jintaqgħu f'dovillu jgħidu li diġà deċidew kollox huma bejnietom. dan il-ftejim il bejn Franza u l-Germania manda xejn taqsam mal istituzzjonijiet Ewropej. Kiku jina kont Herman van Rompuy, mm, najt li ma nistawx eh, jabużaw mill-seta taħħom eh, stati membri. Eh, pero kiku Signora Merkel Sur Sarkozy ħarsu li lem mill-pajizom kienu jindunaw li biex tamel ċerti bidliet hemm bżonn li jkun hemm referendum. Irridu nisimgħu Kamerun U u taħsbu minn se jaħseb illi Kamerun se jagħmel bidliet mingħajr ma mingħajr ma jwaqqaf kollox hawnhekk e, se nibdew se niftħu e, problema komplikata ħafna l ewropa għal dar boħra hija immexxija f'direzzjoni żbaljata kemm sustanzjalment kif ukoll istituzzjonalment. Issa ngħaddu għal uh, sur Verhofstadt, President Forse nistan kompli fejn speċa sur Schulz nistan nitlob nistgħu nitilbu konvenzjoni jek tridu eh, bidla fit-trattat nistgħu nitolbu konvenzjoni, din hija ħaġa li wieħed irid jagħmel meta jrid bidla fit-trattat. Però għadna ma wasalniex f'dan. Kollegi dak li għandna bżonn issa u l-iktar eh, għandna bżonn ta' ftehim urġenti, l-iktar urġenti possibbli fil-Kunsill eh, Ewropew fuq il-governanza ekonomika u biex insaħħu l-patta stabilità. Dana hija din hija sena waħda wara l-kriżi griega tad dejn Eh, sena eżatt eh, bdiet f'Deċembru tal-2009 u issa wasalna eh, fil-moment biex nsir nikkonkludu, nsibu ftehim fuq da. U fil-fatt aħna għanna tlet proposti u d-dimna nitkelmu biċċar għanna proposta mill-Kommissjoni, għanna proposta mill-Task Force u mill-Biraħ għanna il-proposta ta' dak li nistaw nsejħula il-ftejm ta' Dovil. ħaġa tajba illi dan il-Parlament qed jikkonsidera il-differenzi bejn dawn it-tliet proposti u qed jagħmel għażla. Il-Komissjoni, fl-opinjoni tiegħi, għamlet proposta tajba, kuraġġuża, ftit ġranetiru u task force hija differenti minn din il-proposta sissa u fuq il-fat li l-Konsil sej eh, jaġixxi fuq rakkomandazzjonijiet u mux fuq proposti. U dinja ħagġa differenti għax rakkomandazzjoni tu u għet jistajm ibiddilom u waqt li proposti mill-Komissjoni ma jistawx jimbidlu Proposti tal konsil jistaw jibidlu ma dawk tal komissjoni le. U mbagħad jem proċedur iktar twila bil-proposta ta' task force u anki din jak kontradizzjoni mal proposta tal kommissjoni Però nistaw najdu illi eh, il-task force tkompli bil-karattru semi-automatiku u edha eh, taħdem bil-regola kontrarja tal-maġoranza li taħdem bija l-kommissjoni. Eh, u mill biraħ un batanna il-ftejm ta' Dovil. Il-ftejm ta' Dovil nistanajt illi Eh, il ftajn bej il-Franza u Ġermanja tistatejn, pero din id-darba miex ettejn għal-kontra għax din il-proposta hija eh, skont l-iskola antika tal-QMV fil-Kunsil. Allora flok ma niblokkaw il-sanzjoniet automatika eh, tal komissjoni edin jużaw l-istess bazi biex jipermettu il-sanzjoni tal komissjoni U dina tagħmel differenza kbira għax il-karattru semi automatiku tal-proposta tal kommissjoni edha t tisparixxi kompletament fil-proposta tal ftejm ta' Dovil. U jiena ma nafx kintkom ta' fuħx Dovil. Pero, a parti l-ispjaġġa u xi eh, o xi lukandi importanti hemm il-kazino eh, forsi Eh, nistaw nsejħula il-kompromess tal-Casino eh, Franco-Germanis. Għax bħala kompromess eh, l-istati membri għandhom il-permess il-li komplu jilabu eh, fl-Eurozone jekk għandkom bizzejiet appoċ minnaħa tal konsil tam tistaw tamlu eżattament bħal Greċja, għandkom l-appoċ tal konsil tistaw tkomplu. Il-ftejim ta' dovella l-inqas l-ewwel parti hija pratikament edha dajjef. Mhux biss il-proposta ta' task force imma principalment il-pakket eh, tal-Kummissjoni. U dina insiba ħaġa li ma nistax nifhimha, speċjalment min-naħa tal-Ġermanja Għabel eh, kienu għedin jitolbu sanzjonijiet għal 10 xur u l-biraħ għamlu l-kontra. Qegħdin idajfu il-proposti kuraġuġi tal komissjoni U dan f-moment kollegi, meta eh, sur Trichet, il-President tal-Bank Centrali Ewropew, qed jitlob li kunem soluzzjoni iktar koraġġużi, iktar proposti iktar koraġużi, anki iktar koraġużi minn dik tal-Kommissjoni. Allora, il-konklużjoni tiegħi hija illi aħna fil-Parlament għandna missjoni waħda, ċoe illi nġerraw lura il-kompromess tal-Kazino, il-ftehim ta' Dovil, u eja nżommu il-proposti tajba tal-Kommissjoni u inkomplu eh, bil-ħidma leġislativa li għanna fidejna. Grazie. La parola ora l'onorevole Combendit per 4 minuti e 30. Sur Kombendit, kollegi, signori presidenti, gi eh, issa telalu għarrasu. Imma veru kellu raġun, anki Schulz eh, kellu raġun. Imma jina u għandi għedeja, t-permetu li nesprimi għassa? Intom tafu forsi tafu il-film Jules Jim, fej għanna Signora Merkel, ġulna eh, fu minu, saħku, imma minu ġim? Uwa Cameron jew Barroso? Il-problema hawn qiegħda eh, l-Kommissjoni na naħseb illum il-Parlament u l-Kommissjoni għandhom jitkellmu b'mod sinċira x'illum il-Kunsill u anki fih dan il-Kunsill u hawnhekk il-, il punt franko eh, ġermanis edin jisom jirfsu eh, il-sens, il-kunċett tal-dak li huwa tal-komunità. Fejn hu s-sens tal-Unjoni Ewropea? Għalhekk l-Unjoni tagħna anki jekk għandha ħafna differenzi, illum u Joseph Dolaw nekkelu kellu raġun u hija li insalvaw l-Unjoni Ewropea u l-metodu komunitarju biex naslu għal dan bżonn il-Kummissjoni u l-Parlament flimkien aħna kollha rridu nifmu li f'din il-logħba ħadd mu se jirbaħ jekk ma nsibux il-mod ta' kif naġixxu flimkien jiġifieri bejn il-Parlament u l-Kommissjoni, il-Parlament u l-Kommissjoni, Kommissjoni il-Parlament, Sur Barroso għalhekk. Jiena nemmek. Inti trid taxxa fuq il-transazzjoni finanzjarju fuq ix-xogħol kollu finanzjarju nemnek. Il-problema mhux hawn edha, imma kif se naslu? ma nistawx nejdu biss eh, jiena rriċa ħaġa, dan it-tfal jagħmlu hekk meta jkollhom erba' snin. It-tfal jgħidu rriċa ħaġa u jridu dak il-ħin. Imma rridu naraw issa kif il-Kummissjoni mhux mux titlob per eżempju pal konsil tal-ambjent li ġiviri rridu naraw kif ġara l fil-Konsil tal-Ambjent nerġaw nitolbu li jisir studju fuq l-emissjoni tal-karbon dioxide, per eżempju, issa dak li rridu namlu huwa namlu ftit reflessjoni x'se ġib jekk ikun hemm 0.01 eh, ta' taxxa fuq transazzjonijiet se jkunu eh, biljuni ta' euro li jirġgħu lura iġifieri innaqsu bekk il-budgets nazzjonali għandek 5 biljuni iktar li morru għall budget tal-Unjoni. Iġifieri dawn iċ-ċifri kollha naslu għal 140 biljun għalhekk il-politika eh, wara trattat tal-Lisbona nistaw aħna naslu għal-jom. Imma l-istati fuq l-istess livell tal-Europa, dan ifisser li fl-aħħar ikonna din il-perspettiva Ewropea. Sur Barroso, nixti ngħidlek ukoll fuq id-deficits. Hemm modi differenti, huwa bħal kolesterol ġifiri, għandek il-negattiv u l-pozittiv deficit li jinvestixxi ġifiri li jagħti ċertu inizjattiva lill europa mhuwiex wieħed negattiv. Imma kif konna naġixxu eh, bil-mod ta' qabel, per eżempju meta konna ninvestu eh, eh, fil-faham per eżempju xi ħaġa li hija ta' detriment, imma jekk ninvestu fil-produzzjoni ta' għada, nistgħu nirbħu u hekk iridu naġixxu anki liberali nitlobhom ma rridux nitkellmu biss fuq l-istabilità u nkomplu nisħu fuq dan. Iva, għandkom raġun, imma rridu naraw kif se naslu, kif irridu naġixxu u kif m'għandniex naġixxu naraw x'jista' jagħti riżultati tajbin u xi naraw x'inhuma dawk il-punti li mqatmu se jagħtu riżultati tajbin. Fuq hekk irridu naqblu bekk ikonna l-possibilità li napponu il-manipulazzjoni ta' dejjem tal-Kunsill illum il-problema edha li hemm ħafna gvernijiet li jridu innaqsu il-dimensjoni politika tal-Ewropa u għalhekk ir-rwol tagħna huwa li nindefendu u nżiduha din id-dimensjoni Ewropea tal-Ewropa, din id-dimensjoni politika tal-Ewropa. Għalhekk sur Barroza l-interess tagħna huwa wieħed l-istess, imma rridu morru sal-aħħar net. Ma rridux aħna nopponu l-Parlament Ewropew imma rridu naraw kif se nopponu u nċaqal u l-Kunsill Ewropew. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Kon Bendent kif eh, stajtu taraw kont flessibli ħafna bil-ħin eh, għall-interventi, għax dawn l-interventi kienu konvinċenti ħafna. U eh, issa nista naddu għal intervent li miss l-onorevoli Kaminski għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, qed nisimgħu ħafna ċajt, ħafna stejjer, illum. Jiena u nisma dan id-dibattitu ma nasibx li ma nistax naħseb fuq l-istorja. Jiena mill-18 il-sena ta' ħajti taħt sistema soċjalista fejn kull kongress tal-partit ħareġ bi għanijiet ġodda. U eh, ċittadini semaw kull sena minn dan il-partit kif is-sitwazzjoni tista' titjieb. Kellna Ministeru għal kummerċ intern imma ma kienx hemm kummerċ intern. Jiena nisma' diskorsi tal-lum il-proposti li smajna mill-Kummissjoni Ewropea din il-proposta edha hemm sabiex tagħti politika l-politika ekonomika preċedenza fuq il-politika għax eh, il-politiċi fl-istati membri dawn qed jagħtu tort lill-Ewropa qed jgħidu li l-Ewropa idejja ħażina tagħmel żbalji eh, ġifieri qed jużaw l-Ewropa eh, bħala skuża minflok ma jgħidu li l-iżbalji huma tagħhom. Ma l-istati membri jafu li jekk il-politika ekonomika tagħhom tfalli, kulħadd se jitlef. Il-proposta ta' Franza u Ġermanja periklu marbuta magħha. Ġifieri Greċja dan il-pajjiż iżżar irid jimxi mar-regoli, imma jekk il-pajjiż tiegħek huwa kbir biżejjed dawn jistgħu jkunu taqbuli u jisforzaw lill oħrajn jagħmlu dak li jridu. Għandna bżonn aħna solidarjetà Ewropeja. U għanna bżon din is-solidarjetà minħabba fekk, Sur President, jiena naf li President Barroso inti il-gwardjan ta' solidarieta Ewropea napprezza dak li inti għamilt eh, fil-ftejim Pollak eh, Russu dwar il-gas. Is-solidarieta tal-komunità qed taħdem u l-Polonja benefikat minn din is-solidarieta ma ma nistgħux niġdu il-fatt li jekk aħna nsibu ruħna f'sitwazzjoni fejn il-politika ta' kuljum u l-populizmu f'xi parti differenti ta' l-Ewropa li dan se jaqbess il-ħsieb ekonomiku nistgħu ninsew li nsaħħu s-suq. Eh, jiena naħseb li għandna nsaħħu s-suq imma hemm riskji aħna naf nafu eh, kemm irridu nirranġaw is-suq intern kull darba li nirċievu kont ta' roaming. Nafu li rridu nagħmlu ħafna iktar għall-integrazzjoni Ewropea. Grazzi ħafna Sur Kaminski, issa nixtieq ngħaddi l-mikrofonu lil Patrick Learik għal-minuta u nofs. Grazzi ħafna. Mela, Sur Barroso, aħna għanna analizi komplement differenti minn tijak. Inti jattinna l-krizi issa għada warajna, imma aħna l-grupp tagħna eh, naħsbu li l-krizi kull matmur qed tmur għall ar Issa eh, l-austerità l-patta l-istabilità dak kollu l qed issa li jkollna ktar sanzjonijiet jiena naħseb li rridu naġixxu bil-mod bil-maqlub. Jiġifieri jkollna fiskalità li tifavorixxi iktar xogħol u anki t-taxxa tal-servizzi finanzjari il-diviża tal-servizzi eh, tas-servizzi nazzjonali u anki għal eh, iktar xogħol inti ma tistawx ma tatux każ kif qed jipprotestaw in-nies fit-toroq il-bira jum wara liħor kien hemm ħafna nies, miljuni ta' nies li niżlu fit-toroq jipprotestaw minn ma tistax tifmu l-riski li qegħdin ngħixu fihom illum l-idea eh, Ewropea il-fatt li bbażata fuq il-kompetittività qiegħda eh, tinqeret minħabba il-flus, minħabba l-gwerra tal-muniti. Għaliex m'għandniex nistudjaw sistema ġdida ġifiri jkollna żvilupp uman u mhux biss ġifiri il-patta stabilità dan flimkien mal-Bank Ċentrali li kun jista jerġa' jagħti finanzjament il-ġdid minħabba id-djun anki bażi ta' rati ta' interess li jkunu favorevoli għal dawk il-kriterji soċjali. L-Unjoni Ewropea għandha wkoll tieħu inizjattiva fl-opinjoni tiegħek għal ordni ġdida eh, monetarju fuq livell dinji u nibdew bil-proposta ta' ċina ġifiri li konna monita komuni għal kummerċ fuq livell dinji. U kif għal il-Brazil għaliex l-Unjoni l-Unjoni ma jkollix taxxa biex ikun hemm inqas problemi monetarji. Sinjuri, jiena naħseb li sa wasal iż-żmien li naħsbu f'inizjattivi ġodda u iktar u iktar nisimgħu iċ-ċittadini. Grazzi. Onorevole Farage. Grazie ħafna, Issur Farage għal żewġ minuti. President Barroso, inti vera tużol muskoli tijak, ġifiri jettuża setat li ħadd mit-trattat Lisbona li għadda minħabba mezzi illegali sa' tagħmel kollox fuq il-palk dinju fl-Unjoni Ewropea biex tieħu Hmm, ċaġa speċjala, jew dawn nistgħu naraw fil-proposta riċenti għal taxxa diretta li tiġi imposta mill-Unjoni mill-istituzzjonijiet Ewropea fuq iċ-ċittadini ta' dan il-kontinent. Ovvjament eh, kien eh, fil-passat kien hemm moviment ta' suċċess ta' indipendenza li kellu l-kampanja l-ebda tassazzjoni mingħajr rappreżentazzjoni u inti qed li għandna rappreżentant ma votajniex għalik u ma nistgħux inneħħuk u b'dan it-taxxa diretta għamilt żball u l-klabet jispita jiswa ħafna flus. Kien tlet snin ilu il-kontribuzzjoni kienet ta' 3 biljun. Il-jum dis-sena 6 biljun, sena d 8 biljun, ta' wara 10 mm, e, biljun ura. U issa intkom tridu tneħħu rebate tar-Renju Unit. Jekk tixtiequ tneħħu dan, jiġifieri sal-2013 il-kontribuzzjoni tagħna se tkun ta' 13 biljun e, lira sterlina ġifieri se mm, tigwadrupola f'dan iż-żmien ta' sitt snin u n-nisa Renjunit li qed iħarsu t-taxxa qed jarfu dan jistgħu jaraw li ma jistgħux jippermettu l-Unjoni Ewropea ma tnara jiena xaqta daw il-ftejm ta' dovel bejn Sarko u Merkel. Intkom qed titkellmu kontrih dan il-ftejm imma jiena tnara xi ħaġa pożittiv. Ejja nappoġġaw, ejja ikolna trattat ġdid Ewropew u ejja dan ikolna referendum fil-ħafna ħafna pajjiżi b'mod partikolari fir-Renju Unit. Imbagħad in nista tar-Renju Unit jistgħu jikkonkludu li dan huwa ftehim ħażin għall-Ewropa se jivvotaw li nħallu l-Unjoni Ewropea u nibdew aħna Grazie, għana kontenti li nitilqu. Sì, l'onorevole Prego, onorevole Schulz, vuole rivolgere una domanda all'onorevole Farage. Herr Farage. Sir Schulz, eh, Sir Farage. Għandi mistoqsija jiena għalik. Forsi tista' tagħtina tweġiba Inti tidher inkwetat ħafna dwar il-taxxi fl-Unjoni Ewropea u inti bħali kellek opportunità li tiddeċidi minn fejn se tirċievi lotjiet eh, ta' kuljum eh, minn ġifiri dawk ta' budget tal-Unjoni Ewropea jew mill-budgets nazzjonali. Tista' tajdilna jekk inti għazil is-Sistema Nazzjonali tal-Renju Uniti jew inkella tal-Ewropa jiena rajt isur Farriġ nixtieq um, li ninsow dan il-ħsieb ta' flus Ewropa għax dan ma jeżistix għax il-flus huwa tagħna għax aħna nikkontribwixxu ħafna aħna um, nikkontribwixxu b'mod net l unjoni Ewropea ma nieħdu xejn lura minn dan. Il-flus tagħna. Presidente Barroso. Sur Barroso. No, uh, I usually do not intervene. Jena soltu um, ma intervenix, imma nix namel point of order għonek. Mux l-ewel darba li s-sur Farage eh, jindirizzani għajajt li inti ma ġejċ elett. Iva, ma ġejċ elett minnek, imma dan il-parlament, Iva. Jena ġejt elett bi vot sigrit minn dan il-parlament u inti parti minn dan il-parlament. Ġifiri, kull darba li tajt li jiena ma ġejċ eletta u l komissjoni ma ġejċ eletta dan huwa nuqqas ta' rispett għal parlament u inti parti minn dan il-Parlament. U minn ħalla 16 qed ħalla sal dan. Eh. E vi prego. Prego, vi prego. Raccolgo la precisazione del Presidente Barroso e che mi sembra. Mela, ħat eh, in konsiderazzjoni l-kumenti ta' Sur Barroso li jider li huwa kumment xira. Mm. Issa, il-kellim li immiss. Senara jekk nista'n nikkalma dan id-dibattitu sekim għan għal jgħid il sur Sosa Wagner sfortunatament fil-G20 flimkien mal-Unjoni Ewropea għatem xi pajjiżi għad xi stati li jivventaw dal-affarijiet u U jiena nasab li ideja tajba kiku jkollna pożizzjoni komuni globali f'dan il-forum globali. U um, xa tkun, tista tkun din il-pozizjoni komuni fl-opinjoni tijaj l-ewwel qabel kollox ma nasibx nistgħu nbidlu l-adozzjoni tal-ftejm globali biex aħna naqsu l-konsekwenzi tal-kriżi u l-ftejm m'għandux ikun biss finanzjarju mbagħad l-Ewropa għandha żomm l-ewro bħala munita ta' referenza jew inkella bħala ankru sabiex tevita li jkun hemm xi ċaqliq jew taqlib fuq issu u bekk ikollna aħna nirrepetu l-iżballi li saru fis-seklu 20. Mbagħad it-tielet punt tiegħi l-ewro dan għanna nħarsu leħ pala pionir ta' dik li tfisser l-Europa fid-dinja kollha ġifiri meta tirrappreżenta l-valuri demokratiċi u libertajiet irridu niftakru li fid-dinja globali fil-din il-loba globali jekk kull ma tagħmel eh, tipprova tilab mm, fuq livell nazzjonali se tfalli is-Sur Karas għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President, President tal-Kummissjoni Sinjuri, dibattitu wera ħaġa waħda. Ġifiri il-ftejm dovil dan mux sejjena noħorġu mill-krizi. Dan huwa pass lura għall-Unjoni Ewropea u l-ftejm dovil et jurina, dovil et jurina li Is-sinjura u s-sinjur dawn ma talmu xejn mill-izbalji tal-ġestjoni ta' patasabilita u skabbir l-izbalji tal-passat. Nirrepetu l-affarijiet tal-2005. Aħna nixtiequ li nelbu l-izbalji tal-passat, nixtiequ soluzzjoni Ewropea, nixtiequ tweġiba Ewropea għal nazzjonaliżmu u l-vetoes Għamilnih dan fil-kas ta' supervizjoni ta' swieq finanzjari, għamil dan fil-rapport tal-krizi u għamilnih dan fil-rapport few umbat nil-leġislaw, nil-leġislaw għal-regoli, regoli għandhom jiġu mħarsa u għanna nkomplu namlu dan, manni xaħna eh, naqtaw qalbna rridu aħna nfittxu il-tweġibit u r-rapporti minn ħames gruppi politiċi dan tiuri bitxar li ma eh, ħirġniex mill-krizi u politika monetarja u fiskali mhumiex l-unika tweġiba l-kriżi ma inti ma tistax naqas l-iżbal bilanċi permessa ta' steamroller eh, dan irrid jimxi jitfit ma bl-investiment kif ukoll miżuri ta' austerità. Ir-rapport jew ribiċċar li jixtiequ li l-Ewropa tkun parti mis-soluzzjoni. Ejja ejjew nippruvaw insibu l-plast li missa l-integrazzjoni Unjoni Ekonomika. Eh, unjoni dwar diviża u s-sigurtà. Ejja il-suq intern namluħ issu suq għaċ-ċittadini kollha tal-Ewropa, l-Ewropa tal-Komunità, eh, dritt tal-Unjoni ta' inizjattiva tal-Unjoni Ewropea dan huwa l-futur il-metodu ta' eh, Dovil huwa metodu tal-passat. Grazzi ħafna Sir Stephen Hughes għal minuti. Grazzi ħafna President kif smajna task force tal Hemen Van Rampoy saħarġ bir-rapport tiegħu dwar prosti għal rezoluzzjoni tal-kriżi kif ukoll disciplina budgetarja ġifiri fi klim meħor parti mill-istampa biss u jiena nixtieq nisħaq li din dawn huwa proposti biss jiena ninstab ċert li l-Ministri ta' Ekofin li meċaw kif dan il tajf fuq jixri li din tkun il-konklużjoni imma qed nitkellmu dwar il-bidu biss ta' dan il il-proċess leġislativu nittama li l-istituzzjonijiet kollha se jarfu li jissa xogħol tal-Parlament Ewropew fuq dawn il-proposti leġislativi tal-Kummissjoni se jkollu jsir b'mod demokratiku u trasparenti mal-Kunsill. It-Task Force dan qal li l antijaw tiegħu kien li jgħamil qabża kbira għal dak li għandu xaqsam għal governanza ekonomika jiena naħseb li dawk li jipproponu pass lura għal dak li għandu xaqsam prosperita u l-benessri eh, tal-Europa. Il-problema hija li qed tipproponi li jisaħu xi instrumenti ma instrumenti biss li jiffokaw fuq id-disciplina fiskali. Din hija problema il-koordinazzjoni ekonomika iktar minn disciplina finanzjarja u Unjoni Ekonomika mhux se nisbuha jekk dan il-bilanċ mhuwiex magħruf mod korrett u se jkun hemm ħafna politiki intabna li mm, mm, u se jkun hemm għanijiet għal mm, bxejn għal għanijiet politiċi u ekonomiċi qed nitkellem eh, jiena dwar l-affarijiet li se jienu jiġu onorati bħad kabir u l-investiment. Sur Barroso għandna bżonn ta' eh, politiki bilanċjati imma nixtiequ li l-Kummissjoni tressa il-proposti bil-ġitta inizjattiva li se jindirizzaw l-impjieg it u l-investiment dwar il-proposti li issa fuq il-mejda jiena nemmen li l-Parlament għandu responsabilta kbira fix xhur li ġejjin għandna bżonn aħna nagħmlu xi tibdiliet eh, pal li ma hemm fir-rapport fejjew li se jiġi votat eh, li se nivvotaw fuq illum hemm bżonn ta' tliet emendi il-proċedura ta' żbilanċi eċċessivi li tkun wiesa' biżejjed biex dan jkopri l-qatt ukoll u għalhekk il-Kunsill ta' impjieg għandu jiġi inkluż fejn huwa rilevanti il-valutazzjoni kwalitattiva tal-livelli ta' dejn u żviluppi kif ukoll eh, li nikkorreġu l-patta stabilità ta' skabiru dan għandu jagħti attenzjoni li l-iżviluppi kif ukoll investiment pubbliku u fis-sistema ġdida rabta mal-2020 u mal-2020 dan għandu jkun ospliċitu u jrid ikun operattiv kemm jista' jkun dwar il-governanza ekonomika se nsemmi żewġ punti biss il-Kunsill irid jigwida din is-sistema u jrid jieħu responsabilità politika matul il-proċedura kollha u għandu jaċċerta li jkun hemm l-involviment tal-konfermazzjonijiet tal-Kunsill kollha mhux biss l fejn dan huwa meħtieġ. U l-aħħar punt tiegħi il-Parlament Ewropew dan għandu jkun involut bisħieħ fil-proċess kollu kemmu biex bekk ikun hemm l-ola livell ta' leġittimità demokratika. Dikul kull ma rridu nagħmlu nħarsu lejn il-proposta semestru Ewropew biex naraw kemm il-rwol tal-Parlament huwa nieqes minn dan kollu. Ġifieri il-gruppi politiċi qed jaħdmu fuq proposti msaħħa l-reinvolviment tal-Parlament u nittama li dan se jiġi aċċettat mill-istituzzjonijiet, jiġifieri li dan il-proċess jingħata l-leġittimità demokratika li jisħoqlu. Grazzi ħafna, Sur Hughes. Is-Sur Schmidt għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kummissari, kollegi. Matur din l-aħar sena aħna rajna li l-Unjoni tista tieħu deċiżjonijiet importanti taħt ċirkustanzi diffiċli ma sfortunatament f'dawn il-ġranet ehm, din fallit eh, u eh, Franza u l-Ġermanja tiqodu lura il-messaċ tagħna. Tmistux il-proposti ta' Oli Renn. Nishtiq jiena nirringrazzja s-Sinjura Beres tal-Kumitat Ekon u nistgħu naraw li b'mod transkonfinali nistgħu nieħdu deċiżjonijiet li huma l-ġid tal-Ewropa. Għandna bżonn li konna taxxa fuq transazzjonijiet finanzjarji u dan għandi jsir fuq livell globali, dan huwa importanti li jsir fuq livell globali. Għanna aħna ekonomija eh, bazata fuq is-su, eh, kummerċ ħieles eh, u dan jiġġenera l-prosperità għandna bżonn ta' Ewropa ma' u da' Ewropa iktar b'saħħitha, għandna bżonn ta' iktar Ewropa il-possibiltajiet ta' sanzjonijiet li qed jiġu proposti fil-bidu dawn jirreferu biss għal eh, pajjiżi tal-Ewro. Hawnhekk nixtiequ naraw klim li jinkludu l-27 stati tal-Unjoni Ewropea li kiena se nresaq emenda r-rapport few nitama li din l-awla se tkun tista' tappoġġa l-rapporteru l-SED għallu li huma lessi bl-Ingliż. Dan se jinvolvi li 27 stat membri jridu japplikaw kemm eh, għal massimu l-proposti kollha ta' governanza ekonomika huma jarfu li l għal dawk l-istati membri li huma barra miż-żona euro dan se jsir bażi volontarja. U għalhekk President illum mhux ehm, waqtu f'waqtu li eh, ikolna Europa li se tinqasam fin-nofs. Grazzi ħafna se nixtieq ngħaddi mikrofon sur konfan. Oui, monsieur, Grazzi, Sur Barroso, Miss Surren, jina nispera li ix-xogħol tal-Parlament li jagħmel fuq dan is-suġġett ir-rapporti ta' Sinjura Bersu tal-Onorevoli Fejju, eh, intom se tagħtu kasu għax ovvjament aħna leġislaturi magħkom u verament aħna flimkien ma' erba' erba' gruppi verament irnexina naħdmu u naslu għal-kompromess, kompromess dimaniku. Għalek, issa għat nitkelmu fuq il-budget, il-fiskalità, il-governanza, imma dak li importana l-umija li il-kommissjoni aħna għat nipruvaw namlu l mutana u t-tidu tamlu r-rol għakom u kol li niproponu pakket globali li jmur skont li dijat ta' surmonti u anki tamxel eh, banje hemm bżonn li ngħidu issa ek se noħorġu, nuru kif se noħorġu mill-krizi. Ġifiri, mux il-governanza makroekonomika, imma kif inlaqqa' dan kollu ġifiri il-makroekonomiku, il-finanzjarju u anki l-fiskali, u jekk inti jirnexilek tamel dan, naħseb li l-parlament ikun warajk. Għax jekk nibqaw biss insosnu fuq il-finanzi pubbliċi, anki in-naħa kontu qed tgħidu xi sentej ilu li l-Ispanja kienet trispetta il-patta stabilita ta' tkabbir. Kontu qed l-Ispanja kienet timxi tajjeb. Imma qed naraw s f'liema sitwazzjoni terribli tinsab eh, jinsab dan il-pajjiż, sitwazzjoni imwera. Jiġifieri l-affarijiet jinbidlu u Nejdlek li mir-rapporti differenti li rajna, eh, mill-kompromess li ħana dwarhom li jiġu votati għadda dan il-rapporti, meta aħna noddu dawn il-problemi differenti kollha flimkien, ovvjament trid ikun tad disċiplina tal-budget. Imma sabiex insaħħu din id-disciplina u sabiex din ma ġibx irda soċjali, ġifri naqsu l spejjes pubbliċi, hemm bżonn jkollna pakkett li jifinanzja l-investimenti un mbagħad pakkett fiskali li jippermetti l-istati li jkunu iktar jistgħu jiġġestixu il-taxxi tajjeb. U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 nishtiq nejdilkom li anki pala shadow reporter um, wasalna l-kompromess. Għan nitkellimkom fuq zoċ zoċ pozizjoni li għandhom xaqsmu xej ma' Franza jew ma' l-Germania. Rajna dan l-axħar li kienem iktar dejn anzi għaxar darbit iktar u kienem ir-riskju ukoll tal-kambju. F'ċertu pajjiżi għalhekk ma tantx hemm eh, marġin ta' manuvra makroekonomika rridu naħsbu biex inneħħu it-taxxi u nafu li hemm ħafna familji li ma jistawx iħallsu is-self li jkunu irċevow. Mbagħad irrid ngħid li jekk aħna niftakru f'dawk l-istati membri l-ġodda li l-GDP tagħhom niżel bil-dejn privat li ola baxar għaxar darbit u id-dejn pubbliku bħames darbit wieħed irrit jaħseb fil-politika ta' koeżjoni u il-GDP ma jibqax liktar ħaġa importanti. Grazzi ħafna. Grazzi, Signora Figueredo, għal żewġ minuti. Mela, dwar il-ftim ta' Devil, mm, dan mhux possibbli imma dawk li nitkellmu li hemm dawk li jieħdu deċiżjoni tal-iskopijiet personali u dan mhuwiex ġust għax se jiġu affettwati ċittadini u if nafu li fil-Greċja, Spanja, Franza, Portugal diġa eh, hemm strajk ġenerali għall-24 ta' Novembru. U għalhekk Eh, jarfu li dawn il-politiki neoliberali fallow dan wassal għal nuqqas ta' ugwaljanza kif ukoll faqar reċessjoni f'dawk il-pajjiżi ta' ekonomiji iktar dajfa u dan jista' jwassal għal diżastru soċjali u waqaw e, u um, l-wedit kollha li saru sabiex um, l-ekonomija terġa' tissaħħaħ e, jew nerġgħu ntellawha fuq saqajja u uh, Umbaħt il ma dawn huma jiexu fil-faqar żgħażagħ mingħajr xogħol u hemm ir-riskju li iktar persuni jistgħu jispiċċaw foqra u l-anzjani wkoll qed jgħixu f'sitwazzjoni ferm diffiċli. Irridu jkollna politika xirqa li jkollna Europa, soċjali Ewropa ta' progress u żvilupp. Grazzi ħafna jekk joġobkom tridu żommu mal-ħini allokata x'jekk le eh, se nispiċaw nivutaw tard ħafna u eh, il-votazzjoni se tkun twila wis, ġifiri jina se neħki il-mikrofonu hekk kif jispiċċa il-ħin. Is-sur imbrasas għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, grazzi ħafna, sur President. Jina, xtaqt nitkellem fuq din dan il-kumitat eh, speċjali. ħafna xogħol siwi sar minn dan il-kumitat u ħarġu ħafna proposti. Situazzjoni tkun ideali jekk dan issa jsibu postom fil-proposti leġislattivi tal-Kummissjoni. Il-Kummissjoni ma tridx tinsa dak li huwa importanti jiġifieri li twaqqaf sistema ta' regolamenti u ta' supervizjoni li tkopri il-swieq finanzjarji kollha u anki kull entità ta' dan is-settur ġifiri għal-kontu għal-mizuri eh, s-saf li jkun iġibu iktar xogħol u wkoll naħsbu fuq l-esklużjoni soċjali u l-fatt li naqsu il-faqar. Miżuri ta' dan it-tip dejjem iridu jimiraw kol il-żgħażagħ li jkunu għedin ifittxu xogħol. Hemm bżonn u kol naħsbu f'deċizjonijiet għall-infrastruttura l-enerġiji rinnovabli ekoloġiċi li nkunu iktar effiċjenti fl-enerġija settur ta' trasport u anki tal-djar. Naħseb li sen oħra minn lum tkun tajjeb l kummissjoni eh, tkun tgħid tkun tista' tgħid li mill-kliem morna għal fatti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 il-politiċi tal-Unjoni Ewropea qed jiddispjaċihom li s-sitwazzjoni ta' l-Ewropa kull ma tmur qiegħda tmur għall-lar qed tiddeterjora hemm ħafna nies bla xogħol, ħafna nies mbagħad li jitilfu djarhom ma jkunux jistgħu jħallsu il-kera meta dan kollu qed jiġri mhux wara xi katastrofi, wara xi tsunami tafux, imma minħabba il-deċiżjonijiet li jieħdu il-politiċi tagħna, deċiżjonijiet neoliberali ta' ħafna minnkom dawn ix-xejriet qegħdin jikkontribwixxu għal iktar faqar, iktar miżerja, iktar dbatija. U jekk ma nbidlux il-linji ta' politika tagħna, jekk ma nbidlux ċertu kunċetti mhux se naslu dan bħal tabib li tabib li forsi ikun qed jara li għandu pazjent li mhux qed uh, imur għall-aħjar imma jibqa' jinsisti fuq it-terapija li jkun qed itih u ma jbiddilx pereżempju l-mediċina li jkun qed itih. Hawnhekk qegħdin niffaċċjaw ċertu għażliet, għażliet ibbażati fuq il-kuxjenza tagħna, ibbażati fuq il-valuri tal-Unjoni wieħed irid iqis x'inhija l-aħjar deċiżjoni u mhux dejjem naħsbu biss għal profitti tal-banek tal-kumpaniji il-kbar. Irridu nfittxu soluzzjonijiet li jkunu tajbin għall poplu tagħna, għall komunitajiet tagħna. Ninsow ftit il-kompetittività, niftakru biss fil- solidarjetà fil-ġustizzja soċjali wasal iż-żmien li nieħdu deċiżjonijiet tajbin. Grazzi ħafna. Voorzitter, er zijn positieve signalen, ma' nog President, aħna rajna xi sinjali pożittivi ma xorta waħda hemm ir-riskju li l-kriżi se tiggrava s sistema bankarja mhux stabbli u għal xieħut mill-istati membri id-deficit publiku donnu dan se jizdiet mm, bil-qawi u għalek rrit ikonna unjoni ekonomika malar kam jista' jkun għatnat nistennew riżultati deċenti għal task force u fissem dan il-Parlament u dwar il-patta stabilita stabilità u tkabbir nistaw nadmu malar imma l-Konsillu għal-est li jaċċetta pala basi li il-Komissjoni trasaq proposta mbaħt dwar bidla fil-trattati li qed tiġi proposta xi kultant dan din tista' tkun tattika sabiex hmm, jiddistra eh, il-nies u rridu namlu l-affarijiet issa fil-taħt il-qafas ta' trattat ta' Lisbona dan il-parlament għandu setat leġislativi ġodda u dan il-parlament irrit jassumi dan irriħu dan ir-rwol b'mod komplet għalli bekk eh, kunem iktar eh, kondizjonijiet imsaxħa l-istabilità tal-Unjoni Ewropea bi ta' stabilità u tkabbir. Grazzi ħafna is-sur Sergio Kofferati għal żewġ minuti. Grazzi ħafna President. L-effetti ta' din il-krizi kif tafu ħallew pis enormi fuq ħafna pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Jekk aħna nħarsu lejn il-konsekwenzi fuq l-aspett soċjali, soċjali daqt naslu għal konklużjoni li l-ar ma' għadu ma wasalx għanna se jkun hemm iktar problemi u eh, dawn is-sinjali żgħar ta' rkupru mhumiex biżejjed sabiex jiggarantixxu li jkun hemm ħolqien ta' iktar postijiet tax-xogħol. Għalhekk aħna rridu nikkonsidraw li importanti ħafna li eh, niffaċċaw din il-parti l-iktar akuta fuq dan il-livell soċjali ta' din il-kriżi li ħarġet eh, minn din is-sistema finanzjarja mbagħad waslet tal kriżi ekonomika u soċjali. Għal din ir-raġuni aħna għandna bżonn u ukoll li noħorġu bi strumenti ġodda għal um, dawk li l-iktar huma mill-quta ġifieri hawnhekk se nitkellmu dwar deċiżjoni qafas dwar um, tul minimu ħafna pajjiżi jasbu li dan huwa importanti biex jgħinu mill-lat il-faqar mbagħad mill-banda l-oħra jgħinu lil dawk li fil-ġimgħat u xhur li ġejjin se jispiċaw li jintlaqtu minn din il-kriżi u l-kriżi niġilduha permezz ta' politika ta' tkabbir u hemm bżonn ta' rizorsi u investiment li huwa mirat ta' aġenda bi prioritajiet ċari u um, u ikun hemm ukoll użu ta' riżorsi disponibbli. Imma il-budget mhux biżejjed għalhekk il-Kummissjoni indikat l-ħtieġa li jkun hemm riżorsi addizzjonali li jistgħu jintefqu fuq investimenti strutturali u għall-investimenti li huma hemmhekk għal kwalità ta' kompetizzjoni kif ukoll ta' xogħol tal-impjieg. Bekk hemm l-ħolqien tal-Eurobond u ta' fuq tranzizzjonijiet finanzjarji m'hemmx alternattiva u għalhekk huma importanti u innovattivi soluzzjonijiet li aħna ndikajna jiena nittama li l-Parlament jikkonferma dan fil-ħidma tiegħu. Grazzi ħafna Sur Kofferati, Sur Klintz għal minuta u nofs. Eżis kollegi, il-krizi finanzjarja il-pajizi tal-G20 wedu li se jgħatmu fl-imkien sabiex jistabilizzaw is-swieq finanzjarji imma edin aħna l-bot minn tweġiba globali ta' spiss il-miżuri konformaw ma l-interessi nazzjonali l-entużjażmu tal-bidu dan donnu eb u tiħu inti is-sens li l-affarijiet għaddejjin b'mod normali il-ċer tal-Bank of England għal li eh, rridu għat rridu naraw interess kollettiv. Qed naraw li l-Ewropa tinsab fi salib il kontoro irridu iktar integrazzjoni, iktar armonizzazzjoni tal-politika Ewropea. Għandna bżonn ta' proġetti ta' infrastruttura fuq telekomunikazzjoni u trasport, su intern li, li jaħdem, suq ta' xogħol li jaħdem. U għandna nużaw ir-riżorsi b'mod tajjeb biex nilqu l-anijiet tagħna, għanna bżonn ta' riżorsi innovattivi ta' finanzjament, għandna bżonn nejn l-SMEs, għandna bżonn ta' iktar metodu tal-komunità u inqas intergovernmentalizmu. Jekk aħna e, ma namlu xejn se nimxu lura il-krizi u rrit li l-istabilita u l fiduċa jridu jimxu it-fit ma' disċiplina kummissarju Ren u it-Task Force Van Rompuy u disċiplina fost l-Istati membri sfortunatament il-biraħ il-Ministri ta' Finanza fi Lussemburgu dawn warbu l-istenni eh, barra mill-kamra u ġurnata vera mhux inkorreġġanti għal dawk iġittadini ċittadini li huma diżappuntati mill-Unjoni. Signora Swinben? Combined topics of this morning's debate have a strong common theme of our continued Għanna bżon ta' risposta għall-krizi finanzjarja biex insibu mod kif eh, il-ġestjoni il tar riskju tkun iktar effettiva. E, il-ġestjoni ta' riskju fil-sbilanċi ekonomiċi fil-banek, jek tkun e, e, il-Dipartimenti ta' Teżorerija tal-Istati membri u tal-banek, jemżon li kunem imġiba li t-rispetta regoli, disciplina finanzjarja u fiskali iktar għawija kemm minnaħa tal-pubbliku kif tal-privat. U fil-tfittxija tal-, -privat. U fil tfittxija tal għanijiet ta' tkabbir minnaħa tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati individuali jkunu tal-iktar kalibru għoli. Il-kwestjoni il tal-finanza għanna noħduha b'kautela u eh, eh, rridu nkunu eh, konxi mill-riski kollha. Eh, eh, il-credit rating ħaġa importanti u koll, u għahna nħorġu il-bonds Ewropeja minnaħat tal-IB u irrit ikunem eh, skrutinju importanti, għax dawn għandhom riskju għandhom riskju taħħom, ħat ma jati xej għal xej. Grazzi, Signora Swinburne. Issa, Signor Kunti sal-minuta u nofs. Grazzi ħafna fuq dan il-rapport ta' Sinjura Beres, nista' ngħidilkom għaliex ma naqblux għal dan il-rapport. Aħna eh, nixtuq ngħidu li dan id-dokument meta qed qablu mal-dak tal-bidu eh, imur ura għal affarijiet antiki għax affarijiet li ġew imneħħija u affarijiet ġodda daħlu il-palipsepste kif nejdu aħna. Ġifiri, imorru l-ura għall-affarijiet ta' qabel. Kienem affarijiet tajbin fil-bidu, soluzzjoni ta' kif nsibu kaptu tal-krizi, eh, imma bat kienem koalizjoni bejn ix-xellu kullemin u anki ġi eh, isuġi adottat il-dokument tal-Kommissjoni meta naraw ġifiri l-inizjattivi tal-Europa li ġew imdaħla wkoll mal inizjattivi ta' Merkel u ta' Sarkozy. Aħna għamilna emendi li jagħmlu ċertu kritika Eh, anzi għamilna ċertu kritika u ressaqna ċertu emendi sabiex ix-xejrit ħzina fl-Ewropa ma nerġux nirrepetuhom il-dokumentana ġi ispirat mill-movimenti tal-ħaddiema fil-Ġermanja fil-Greċja biex ma nkomplux aħna naġevolaw per eżempju xi kumpaniji pal Siemens. Aħna dokument bħal da qatt ma nistgħu naċċettaw. Grazzi. Un minuto. Grazie, Presidente. Grazie, President. Sur Borghezio, eh, tamen eh, ne nisimaw il-parir ta' Morisa Le, premio Nobel, li rrit eh, rapport importanti bejn il-banek differenti li għaw. Eh, u għawnek ma' u lebda menzjoni ta' dan f'din f'dan il-rapport. U anki fuq il-kwestjoni ta' taxxa fl-Europa. Eh, taddi din il-proposta testa tkunu żguri li kunem protesti gbar, dimostrazzjonijiet, e ċittadin Ewropew mhux se mhux se jħallas għal servizz li ma jirċevix. U għandu raġun. E, e, Inkomplu nifinanzjaw il-banek, xedin jamlu l-banek f'din il krizi e, li għanda jista, qegħdin jixtru titoli, e, titoli li fihom anki derivati u għadhom ikomplu jixtru l-bisi xed tamel. E, edha tħalli eh, tagħmel. Din hija l europa ta' min għandu l-banek bla dubju. Eh, din mm, daw mażuni kolla. Eh, aħna rridu nġildu befett kontra l-ispekulazzjoni b'metodu wieħed. Transazzjonijiet billi jitħallsu it-taxxa u għanda raġun Merkel, però kulħadd qabas kontra tagħha. Naħseb li hemm raġuni għalija di. Issa, sinjura Piet Kajnen għal-minuta u nofs. President, sentejn bis wara il-krizi finanzjarja u n-sitxur wara l-kwistjoni tal-Greċa. U għet naraw li rrida kollha qiegħda tisparixxi fl-Istati Membri tagħna. Illum għandna messaġġ ċar mill-Parlament Ewropew. Eh, Eh, għanna dawn ir-rapporti li għanna dimna. Għanna bżon ta' politika eh, korretta ekonomika u finanzjarja ħrajn, aħjar, għanna bżon iktar Europa, pat ta' stabilità u tkabbir u dina daqta ħarta ċittadini Ewropej din l-aħħar deċiżjoni li saret fil-Kunsill Ekofin. Dina miex bizzejiet. Għanna bżon ninsaħħu l-istrateġija tkabbir eh, eh, li tkun mod sostenibli u responsabli soċjalment u aħjar gvernijiet għal biex nilħu l-anijiet tal-EU 2020. Għanna bżon ta' governance ekonomika aħjar eh, fl-Europa biex eh, l-istati membri kunu jistaw jappoġġaw anki din it-taxxa fuq it-transazzjonijiet u il-Komissjoni għandha eh, tħares kautela anki fuq din il-bażi ekonomika tal-Europa. U għanna bżon tal-leħel wieħed eh, maqut fuq livell globali, u għanna bżon ta' regolament finanzjarju aħjar, pero għanna ħafna xogħol xisir. U biex nala, għanna bżon ta' inizjattivi tal-Kummissjoni, għanna irridu li l kommissjoni taħdem fl-interess ta' ċittadini Ewropej u għas-sikurezza tagħhom u mhux li konna ħafna task force. Grazzi, e sur Bullman għal żewġ minuti. Kommissarju, Presidenza tal-Kunsill fil-fat jista' jkun li dan għal moment biex nagħtu l-risposti kbar, però mhux hekk fil-fatt. Hekk inħarsu lejn riforma tal pat ta' stabilità u tkabbir maħniex qegħdin nagħtu risposta mm, kbira u sabiħa, qegħdin nitkellmu fuq il-denominatur komuni zaħir, niftemu dejjem fuq il-minimum Jiena nifraħ li l-Kunsil illi Irnexxielu e, jagħmel b'mod illi Franza u Ġermanja ftehmu. Issa ma nafxek dan il-ftehim ħaġa tajba jew le, però xi fisser da? Ifisser e, illi meta naraw iċifri ċifri ta' tkabbir fi snin li ġejjin, in-nies ikunu jistgħu jaraw li m'hemmx risposti għal kriżi kif ser noħorġu, noħorġu minn din il-krizi ta' dejn li huma lezzjonijiet li nistaw nitalmu. Din hija diskussjoni li rridu eh, eh, eh namlu. Aħna naqblu mal kollegi li tikun naw riforma impenjata, però għandna bżon ta' kontenuti, abbiam għandna bżon no, natu orientazzjoni fil-politika tal-budget, sax inkella ma nistawx nifmu għaliex għanna nitkelmu fuq eh, l-istrateġija UE 2020 li diġa saret biċċa karta li nistaw narmu jekk aħna ma nitkellmux fuq il-kontenuti ta' din l-istrateġija. Eh, bla dubju hemm differenza jekk aħna ninvestu fil-burokrazija jew fil-ejjun tal-enerġija tal-fatur. Fejn huma l-proposti tagħkom eh, li juri u juru fejn hi differenza? Diskussjoni da miftuħa u dana se jkun importanti għalina. Aħna ma rridux katalgu lista tal-indikaturi għax dan il-parlament jishti illi netkelmu fuq l-impigi, fuq il-qat, eh, jekk dawnu miex eh, elementi importanti, indikaturi importanti tal-izvilup tal-budget. Is-sur Ramon Tremosa għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President. Kollegi, il-krizi finanzjarja attuali tatina l-opportunità biex eh, tatina eh, triq tal-proċess ta' integrazzjoni Ewropew. Jien nixtieq nikkonċentra fuq il-ħolqien ta' teżor Ewropew komuni għal pajjiżi tal-euro. Dana għandu jtejjeb il-qafas istituzzjonali għal biex ikun hemm garanzija ekonomika Ewropea. Naf li din hija kwestjoni delikata għal ċerti pajjiżi, però rridu naffaċċaw din il-problema fil-snin li ġejjin. Teżor Ewropew se jtejjeb il-koordinazzjoni tal-politika ta' tnedija mill-ġdid tal-pajjiżi membri dan it-Teżor Ewropew jista' joħroġ ukoll Eurobonds biex jiffinanzjaw il-bini tal-infrastrutturi Ewropej. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' risorsi tagħha fil-kontest tal-budgets nazjonali li dejjem qed jonqsu jista' jkun hemm teżor Ewropew eh, bitħul fiskali Ewropew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 illi jista eh, iwettaq dawn il-politiċi. Eh, minajr eh, tul indipendenti l-Unjoni Ewropea mhux se jkollha spejjeż nefqa indipendenti. Din hija miżura ta' inizjattiva autentika. Dak li m'għandniex huwa rida min-naħa tal-Ġermanja f'dawn is-snin il-Ġermanja germania kella l-possibilità għax kella rida politika li waslet tan tnidija tal-Europa. Anke kellhom diffikultajiet, issa l-Germania għanda tejn u eh, tejn biex inkunu nistgħu nimxu lejn il-ħolqien ta' teżor Ewropew. Issa surivo strejt ċek minuta Grazie, President. Meta nisma' dan id-dibattitu twil. Jiena naħseb dawk li għandhom raġun. Għandhom raġun dawk nis li għajdu li l-Ewropa waslet fil sali it-toroq u jridu jiddeċidu dawk li jridu approċ ibbażat fuq il-komunità qawwi u minnaħa l-oħra hemm dawk li jaħsbu li l-Unjoni Ewropea għandha tkompli taħdem fuq bażi intergovernattiva. Minnaw jiġu l-idejat biex ikonna taxxa Ewropea um, billi insemmuhom sors ejjun finanzjari innovattivi. E, għalhekk nies qegħdin jgħidu li natu iktar setat l-Unjoni Ewropea għaspejjeż e, tal-Istati membri. Hija ħasra li ħadd ma qal il-lejla li l-Kummissjoni Ewropea għandha treġġa lura l-programmi tagħhom għandhom inaqsu n-numru ta' aġenzija u jagħmlu riforma tal-kap. Grazzi. Essur klute għal-minuta. Grazzi il-governanza ekonomika kif ġiet sviluppata hawnhekk hija parzjali e bażata fuq il-politika tal-kompetizzjoni. Il-problema kif għal kollega Spanjol hija il-problema tal-esportazzjonijiet fil-Ġermanja e li mhux qed tiġi kopertu din hija waħda mill-kwistjonijiet l-iktar importanti fl-Eurozona anki fl-Unjoni Ewropea. Il-politika tal-kompetizzjoni Ġermaniża hija a, a detriment tal- talba interna fil-Germania u anki għal salari. Ija hemm kompetizzjoni fis-salari, hemm ġlida għal dawn is-salari. U din il-kompetizzjoni għas salari qed toħlo fil-pajjiżi eh, ġirin tana pressjoni kbira fuq il-ħaddima u fuq il-trade unions. Mm, la l-Kommissjoni laqas il-Kunsil ma jarfu din il-problema. Il-governanza ekonomika u il-gverni u gvern ekonomiku għandu jieħu azzjoni kollettiva u mandux jgħaddi dawn affarijiet b'silenzju. Grazzi, Sur Gozes. Grazzi ħafna, President. Eh, Rappresentant presidenza president tal-Komissarju. Fl-1968 il-ħbib ta' kombendit kienu qegħdin jikdbu slogans mal-ħitan ta' Pariġi kienu jiktbu kliem u mhux biss għatti Issa qed ngħidu li rridu latti u mhux il-kliem. Aħna il-klim, ħafna klim nisimaw, imma ċittadini ma jarawx riżultati. Id-direttivi tal-Unjoni Ewropea mhumiex qed jagħtu riżultati tajbin. Hemm bżonn li nimxu l-qudiem dan l-ispirtu komunitarju. Għalhekk nixtieq hawnhekk insemmi r-rwol tal dan il-Parlament Anki fiħdana għanna bżon naħdmu biex nirrispettaw il-prinċipju tal-kodeċizjoni. Il-Kummissjoni ringrazzjat il-Parlament għax xogħol u għetta. Imma l-Parlament mhux hija biex ikun fit-tieni post ta' biex jappoġġja biss, jonkela biex forsi e, jara li jiddiskuti l-affarijiet li jiġu deċiżi mill-Kunsill huwa qiegħed fl-istess livell tal-Kunsill u hemm bżonn li l-Kunsill jifhem dan. Il-Parlament ukoll irid jifhem dan ir-rwol ġdid xi fisser u qed naraw li t-test issa wasal il-fatt li il-G20 issa u koll li irrit ikun jagħmel xogħol kif suppost biex mhux dejjem nitkellmu jkollna klim fira imma naslu xi darba. Grazzi. Uh, uh, Kollegi, għanna ħafna kellima u għanna problemi għax għanna anki il-problema tal-speech tal-president. Ehm, jena se kollin nuża l-martell ehm, man li tasal jasal izmin biex intkom tal u diskors ta'kom. Is-Sur Ferreira. Grazzi President. L-ewwel net nisċeni ringrazzja e eh, Sur Fejo għal eh, xol li wetta. u fl-ispiritu ta' kompromess biex eh, naslu għal rapporti għaw. Wasalna għal konklużjoni li l-Parlament għal ċerti dossier u dana ġara wkoll anki fuq dak li għandu x'asam ma' supervizjoni finanzjarja, il-Parlament jaf jihu leħen wieħed u jihu pożizzjoni qawwija fl-interess ta' ċittadini. U din il-pożizzjoni qawwija għandha tiġi marufa mill-Konsell u mill-Kummissjoni. Din hija ħaġa importanti f'momenti li qed nibdew nitkellmu fuq pakket leġislativ ta' sitt proposti. Il-juma delikati ħafna u ħafna minnhom il-Parlament għandu set ta', ta kodeċizjoni fuqhom. Aħna se nkunu attivi minnajr, però ma natu ma natu konċessjonijiet, aħna għanna spirtu ta' dialogu, però lan tana u għadin ilħu l-aniet tagħna. Il-rapport fejo jitkelmu fuq ċerti aspetti għafas importanti. Il-governance miex kwestjoni ta' sanzjonijiet jew pakket ta' sanzjonijiet. Il-tkabbir u l-impiegi għandhom bżon ta' inizjativi, inizjativi biex e, jikonsidraw differenti differenzi li jem bejn pajis u jħor fl-Unjoni Ewropea. Irridu nieħdu nota li e, e, irridu nippruvaw ninkludu id-dejn sovranu l-Fond Monetarju Ewropew u anki il-kapacità ta' deċizjoni għal-Kunsill sil biex jilqaw it-talbiet tal-ċittadini li jridu koezjoni u impigi. Issa naddu għas-Sinjura Ford. Il-miri tradizjonali ta' dejn u ta' deficit intlaħqu mill Eh, ħafna pajizi. Pero kienem ħafna twissijiet eh, fuq l-Irlanda u l greċa Bżon ta' strumenti oħrajn, l-ekonomija miex biss eh, xienza, l istoria ta' russja Turina illi dawn il-kwestjoni ċentralizzati ma mumiex soluzzjonijiet tajbin. Hemm ħafna kwestjonijiet fuq x'tip ta' azzjoni nistgħu nieħdu issa Eh, nipruvaw eh, nirsolvu eh, nazzjon li mandu xiktar flus u teddida kbira. Jiena nifhem il-kwestjon il-nis huma imħasbin fuq il-ftejmit franko-ġermaniżi. Però forsi hemm raġun jekk is se jagħti il-flus, forsi is għandu jerfa l-pis tal-telf u mhux il ċittadini il sinjura Hubner Bħassawtu hemm eh, tajjeb u l-ħażin fil fir-realtà tagħna u f'dak li nagħmlu. Naturalment huwa importanti li għandna nifmu il modi u r-raġuni għaliex għanna l krizi u l-Unjoni għamlet eh, il-ħidma tagħha, llum irridu nifukaw però fuq il-futur kemm il-governanza Ewropea u globali hija għalada għal daqstant miex kwistjoni li issa se nirsolvu l-kriżi. L-Ewropa ma teżistix ġo vojt aħna waqt li qegħdin ninsewu l-Ewropa qed nagħmluha fl-isfond tal-dinja globali li hija differenti ħafna milli kienet l-2008 il-G20 inaqat għal biex jisalvaw il-finanzi eh, sentejn ilu, pero kienu imbezzajn, illum maqsuma, dux jeżisti il-tajjeb globali, hemm ħafna forzi li jaħdmu biex eh, eh, jirkupraw l-ekonomija tad dinja hemm ruol importanti fuq li huwa għafidejn il tibdiliet strutturali li saħħa il-kompetittività tal-Europa, però il ruol tal-moniti u tal- eh, u eh, eh, eh, tal-iskambi sar iktar dejjem iktar importanti u qed joħroġ sistema monetarju Ewropew u qed iżid il-problemi biex nevitaw diżastru hemm bżonn ta' dialogu u azzjoni kollettiva jekk nilħquha il-kustjoni hija jekk l-Ewropa tkunx tista' taqdi rwol tagħha f'din l-azzjoni kollettiva. Dak li hemm nieqes riforma sempliċi tal-żona rurali. Jekk aħna ndewmu din riforma nkunu qegħdin nirinunċaw eh, għall-influenza u l-Ewropa ma tistax tippermetti dan fit ċirkostanzi attwali. Goebbels. Grazzi ħafna. Um, id-dinja, l-Europa mhux edha f'pożizzjoni tajba u laqas id-dinja hemm bżonn li naġixxu fuq livell Ewropew u anki fuq livell internazzjonali. Imma meta wieħed jara dak kollu li għaddej fl-Unjoni anki fuq livell internazzjonali rridu ngħidu li eh, hemm bżonn eh, iktar eh, azzjoni konkreta minn summit għal ieħor dawk li qegħdin jgħidu li qegħdin jiggvernaw mhux qed jaslu il konklużjoni ta' kull summit tgħid li hemm bżonn jerġgħu jiltaqgħu dawn in-nies. Il-governanza dinjija, il-G20 ma għandha l-ebda status skont il-liġi internazzjonali. Il-G20 ħa irridni fideħ huwa biss klab ta' pajjiżi sinjuri onja u nafu ġifiri li nistaw nqablu mal l-Arabja Sawdita biex hekk. Nafu u koll li kull ma nisimaw u ma wedit paroli u iktar paroli. L-Europa Ah, issa qed tara li għadu kemm sar mini summit bejn Merkel u Sarkozy li iridu jgħidu l oħrajn kif kulħadd għandu jimxi jiena eh, ngħid li l-loba għaddejja imma l-affarijiet mhumiex tajbin. Kif sensalvaw l-Ewropa u l-metodu komunitarju? Grazzi, Sur President. Kirja Bastos Graf ħafna, Sur Bastos minuta u nofs. Grazie Sr. Grazzi ħafna, President. Nirringrazzja Sinjura Beres u daw kollha li taw semhom fuq dan ir-rapport. Jiena tajt kontribut fuq il-sujġetti biex nejt kemm huma importanti ir-rol tal-SMEs anke fil-Kooperazzjoni Ewropewa għat kabbir u għal lexin aħjar Hemm ħafna u ħafna SMEs fl-Unjoni Ewropea u jekk kull waħda minn dawn tagħti mqar posta xogħol wieħed inkunu qegħdin innaqsu il-qatt. Fid-dokument insibu wkoll ideja ta' strateġija ekonomika biex noħorġu mill-kriżi. Eżempju hija li insaħħu l-ekonomija soċjali tas-swieq biex innaqsu il-kompetitività u nagħtu iktar aċċess għal kredit lil dawn il-SMEs ċertu faċilità fiskali għall SMEs sabiex noħolqu iktar postijiet ta' xogħol. Il-fat li titwaqqaf Small Business Act li kolla iktar dimensjoni soċjali noħolqu networks Ewropej biex nkunu iktar ikon nafu x'qed jiġri fl-Ewropa. Għanna bżon dan il-mutur ekonomiku biex ikun hemm rabta bejn l-industra u l-innovazzjoni innovazzjoni, partnerships bejn id-dinja ekonomika u n nies tal-akkademja l-edukazzjoni u l-bżon biex ukoll noħolqu kwalifiki ġodda għal postijiet xogħol ġodda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna il-Sur Barroso qal fil-bidu li il-governanza ekonomika tant żviluppat malaj li sentejlu l-qaskonna biss nistaw nejdu kif se jiżvolġu l-affarijiet. Veru, minnu da, imma li nkunu naħdmu ta' malaj mhuwiex eh, biss dak li jgħod ta' fux irridu naraw li nkunu fit triq it-tajba u kol. U l-analiżi li joħroġ mir-rapport ta' Sinjura Beres ta' min issa jati anki s-sur Krugman li kien tal-premju Nobel eh, li tkellmu fuq dawn eh, il-kunċetti kollha. Jiena tal-fema li issa għanna bżon iktar xogħol. U il-livell ta' xogħol għandu jkun indikatur prinċipali. Dak li għal sur Ole Schmidt jiena tani fastidju fil-fatt. Is-Sinjura Ivanova Kollegi, fil-rapport tal-Task Force qed nitolbu li jkun hemm dimensjoni Ewropea u approċċ komunitarju sabiex aħna naslu għal suq uniku għal beneficju ta' ċittadini, il-kompromess li rnexxina naslu għalih huwa importanti ħafna. Għax dan jitkellem dwar il-funzjonament tal-patta stabilita, il-konsolidament tal-budgets u x'inhuma l-anijiet tal-Unjoni Ewropea. Ittieħdu wkoll ċertu deċiżjonijiet fuq l-SMEs il-politika ta' koezjoni se tkun importanti anke għal networks trans-Ewropej li se jġibu iktar tkabbir. L-SMEs huma wkoll importanti ħafna għat tkabbir ta' ġejjini tagħna. Hemm bżonn li jkollna definizzjoni ġdida ta' xi tfisser SME sabiex tankoraġġixxu l-entrepreneurship, naqsu il-pis amministrattiv aħna verament naħsbu li il-proposti tagħna se iġibu azzjoni konstruttiva u vera minnaħat tal-Kummissjoni u anke mill-Istati membri. Hemm bżonn naġixxu ma naħlux iktar żmien. Iċ-ċittadini tagħna jridu l risposti Iva qed nara li hawn ħafna kollegi <laughs> milli għadu jxerruli U meta jiena namillom u kol sinja li xejrilom l-ura, ifisser li nkun ħat isimom, memx x'alfejt għodu tkomplu il-xejru eh, li ma xiex li intom se jkolkom ċansit kemm għax dan il-keġdijaj ovvjament jiddependi fuq il-ħin li konna dispozizjoni sur kalfin. Grazzi, grazzi President. Il-krizi ekonomika laqtet li l-istati membri b'modi differenti il-żona tal-Euro u tkellimna fuq dan l-munita unika ma ġabilx il-koezjoni tant mixtieqa. Il-pajjiżi tal-Eurozone huma wkoll ivarjaw ukoll bejniethom anki minn meta daħlet il-Euro fil-bidu. Il-patt ta' stabilità ma ikoprix l-indikaturi tajbin Għalhekk l-impożizzjoni mekkanika ta' sanzjonijiet mhux se ġib riżultati tajbin. Jina ma naħsibx l-impatt se jkun ta' wieħed tajjeb fuq l-istati membri kollha. Naħseb li jekk nżommu biss ma' klixe se jkollna riżultati ħżiena. Għalhekk l-idea hija li jkun hemm iktar armonizzazzjoni biex ikollna miżuri uniċi ikonna riżultati tajbin, riżultati aħjar, budgets aħjar u anki ġifiri dipendenza fuq il-budget, specialment dakin eh, dak inkwantu għal rizorsi. Is-sur Engel, sur President, il-krizi għadha maħna fux. u qed naraw ġifiri l-effetti tagħha anki bħalissa fl-Ewropa għandna kriżi wkoll ta' integrazzjoni. U għal darb'oħra qed naraw eh, x'dara f'Doville. Il-metodu komunitorju isa biss illużjoni li jemlu fija eh, f'xi stati membri ma dawk il-kbar jaħsbu b'mod differenti. Fl-2050 jiena naħseb li l-Ewropa tkun tirrappreżenta xi 56% tal-popolazzjoni tad-dinja kollha. Għalhekk eh, il-kompetizzjoni hija bejnietna u huwa b'dan il-mod li aħna se nkunu nistgħu nelbu jew niffaċċjaw l-isfidi internazzjonali hemm bżonn li naħdmu flimkien u naħdmu bil-mod komunitarju. Hekk biss inkunu nistgħu nerbu l-isfidi biex naslu għal dan hemm bżonn innovazzjoni, konna mezzi ġodda. U naħseb li wasal iż-żmien verament li tkellmu fuq dawn l-affarijiet. Issa fuq riċerka u l-iżvilupp anki fil-politika barranija. Għaliex għanna bżon noħol u 28 edizjoni tal-Kord Diplomatiku Ewropew. Għanna bżon dan hemm bżon li l-istati membri jinataw iktar marġni biex ikunu huma stess jistaw ikunu f'pożizzjoni li konsolidaw ix-xogħol tagħhom. Iċ-ċittadini dak li qed jitolbu minna, grazzi. Namx libtu. Is-Sur Bolzan minuta u nofs. Iva, Sur President. Ek kif kontet nisma' dibattitu dal-għodu, indunajna li sar ħafna xogħol fl-aħħar xhur. U naħseb nistgħu ngħidu dan l lebda distorzjoni tal-pozizjoni li għamilna bitċa xogħol tajba ħafna. Għal daqstent għanna l-1600 emend oriġinali li tresqu. il komitaġi jesti sal sena oħra ma naħseb li hija ħaġa ġustifikata għal kollox. Dan l-eżerċizzju mhuwiex lest il-budget nazzjonali fil-Greċja għadu mhuwiex fuq saqajh u irridu nkomplu b'riformi ekonomiċi u finanzjarji. U l-konsegwenzi għadhom ma ġewx misluta mill-sistema. Ikon ħażin jekk nassumu li dan kien il-każ u li nagħlqu xogħol li qed isir fuq dan is-suġġett. Ir-rapport temporanju naħseb illi huwa xi ħaġa illi eh, ħaqqu kull tifħir. Nixtieq nara lingwaġġ aktar ċar f'partijiet mit-test. Imma minflok abbozzijiet individwali Naħseb illi fit-tieni parti tax-xogħol tal-Komitat tal-Kommissjoni għan siridu nkomplu bix-xogħol illi wettaqna qabel. Nkomplu fuq dak li wettaqna u x-xogħol ukoll ikompli ma' xogħol li sar mill-komitati fuq suġġett. Is-sur Kawsana l-Mirta nofs. Grazzi, sur President. Smajt b'attenzjoni kbira il-diskussjoni ta' dal ma naħseb li rridu nagħmlu kemm xejn aktar dawn, nitfaqt aktar dal fuq dawk li huma l-istrumenti li huma definiti b'mod ċar u allinjati b'mod ċar mill-istrateġija u mill-laqda interna tagħna bħala Komunità Ewropea. Għandek għandu x'jaqsam l-istrumenti jina naħseb li da li saru passi l-qoddim u għal daqstant naħseb illi mixin fid direzzjoni tajba li ma nistax nifhem u l-istrateġijek ninsabu fl-istess linja li ġdem tkellimna fuq stabilità madana kollu wasal iż-żmien u issa għatajt li nitkellmu fuq tkabbir. Għal daqstat meta nitkellmu fuq sagrifiċi u stabilità naqbel perfettament imma jekk ma nimmirawx fuq it-kabbir permezz ta' xogħol illi hija l kwistjoni il prinċipali f'dal periodu ma nasibx nkunu qed nagħmlu xogħol tajjeb. U fuq dan naħseb illi hemm bżonn illi tassew nippruvaw infakru lis sur Barroso illi ġi tkellem hawnhekk ftit ġimgħat ilu u tkellem fuq l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea li tidħol fuq is-suq finanzjarju. Dal-għodu ma smajna xejn fuq dan. Naħseb ikun żball li ma nistgħux naħfru jekk impruvaw naħbu l-anarkija fost l-istati permezz tal-prinċipju ta' sussidjarieta illi ħafna drabi ma jintużax kif suppos, Grazzi. U kirjus Karins jena mislebto. L-onorevoli Karins. Kungs, komissar Kungs. Sol President, Komissarju, Konsil, fl ħar sentejn, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea Batew ħafna b'riżultat tal-kriżi. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi il-Latvja ukoll batew. Kien hemm waqgħat 20% fl-ekonomija nazzjonali u l-qatt ġmir ukoll. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi femu li f'emerġenza bħal din hemm bżonn ta' miżuri straordinarji u urġenti. U għaldaqstanċ miżuri ttieħdu sabiex nirranġaw il-finanzi pubbliċi tagħna. Iċ-ċittadini ta' pajjiżi, ċittadini tal-Latvja, bil-paċenzja kollha raw tnaqqis ta' 30% fis-salarji u taxxi żdiedu. B'riżultat tal-istabilità, b'riżultat ta' dan l-istabilità finanzjarja tagħna ġiet definita. Madana kollu niddea nisma' illum illi Franza u l-Ġermanja ma jixtiequx isaħħu l-maniġġar finanzjarju fl-Unjoni Ewropea, ma jixtiequ jdajfuh. Dan ifisser illi iċ-ċittadini ta' pajjiżi ħadu dan miżuri għal xejn, eżis kollegi. Saktax ma nippermettux situazzjoni fejn il-pajjiżi kbar jibqaw jipproċedu kif kienu jqabel irridu nsegwu il-proposta tal-Kommissjoni konna kontroll finanzjarju b'saħħtu. Is-sur Hockmark għal minuta u nofs. Sur President għandna nkunu ċaru faħġa waħda. Jiġifieri, il-kriżi ekonomika globali hija fokata l-aktar fuq l-ekonomiji Ewropej u dik Amerikana. Għanna livelli għolja ta' tkabbir imma mhux fl-Ewropa u fl-Istati Uniti. U dan għandu l-eruq tiegħu fis eh, infiq eh, eżaġerat u nuqqas ta' li hija sfida kbira. U rridu nibdew nikkreaw tkabbir. U jina naħseb illi hija ħaġa ta' tħassib illi kif qalu kelima ta' qabli illi ħut mill mexxej Ewropej issa qed jitkellmu fuq regoli iktar flessibbli fuq il-patt ta' stabilità u jażlu illi jibdlu it-trattat Jiena ma naħsibx illi dak li għandha bżonn l-Ewropa hija diskussjonijiet fuq tibdil fit-trattat. Din hija politika ta' disintegrazzjoni u mhux integrazzjoni. Hemm bżonn insaħħu l-patt ta' stabilità b'sanzjonijiet awtomatiċi kemm jista' jkun. Rridu niżguraw illi d-deficits budgetari jitnaqsu. Fl-istess ħin kif qed nirriformaw sabiex niftħu għal aktar tkabbir ekonomiku, niftħu l-frontieri Ewropej u niftħu għal aktar kompetitività. Dan u l-mod kif niproċedu. Dan u rridu najtu fil-G20 u din ukoll il-għanda tkun l an prinċipali tal-Aġenda Ewropea. Is-Sinjura Selaka kisa minuta u nofs. Kire Proedre. Sur President. fil-rapport peress kriżi ekonomika, waħda mill-punti tal-aġenda tal-lum, paragrafu 32 jagħmel referenza għal fatt li ċertu stati membri u bla dubju japplika għal pajjiżi l-Greċja fil prezent fil-preżent minn mhumiex f'pożizzjoni li joħol u irkupru ġenwin, programm tal-kupru ġenwin. U l-alternattivi kollha sa l-2012 jinkludu tnaqqis fil-dejn fil dejn U dan il-punt huwa importanti ħafna għal Greċja fost l-oħrajn. Għaliex numru ta' forzi qed jaħdmu fid-direzzjoni l-oħra għal daqstand. Għal daqstand għanna napoġġaw il-punti li hemm fir-rapport Beres speċjalment il-problema ta' dejn pubbliku meta paragonat ma' pajjiżi li tilfu l-aċċess għal f'sweq tal flows irridu neċessarjament nagħmlu sabiex naqtu l deficits Mem lebda alternattiva għal dan. Jekk marnex in-nix n-waqqaw il-livelli ta' deficits mhux se jkollna aċċess għas-suq tal-flus jekk ma nagħmlux dan mhux se jkollna il-kupru ekonomiku. Dan huwa importanti ħafna ċittadini tagħna u naħseb li għandna ngħidu li ċittadini l-verità fuq is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi ħafna. Għaddu sar proċedura catch DI xi għaxar kollegi b'kollox jistgħu jitkellmu u għam xi sitta u seba li mhumiex qegħdin hawnhekk. Kulħadd irid iżomm fil-qosor kemm jista' jkun niskuża ruħi għal dan imma eh, jiddispeċini ma nistax eh, nawweċ il-regoli fuq dan. Is-sur Sean Kelly għal-minuta. Minuta, Ivan, għal-minuta nitkellem. Hemm punti li xtaqt nitkellem dwarhom, l-intervent ta' Sinra li qal l-Ewropa ma tiżix b'lakkom u li l-oħra mis-Sur Chester li qal l-Ewropa ma tistax tagħti il-konċessjoni tkollha. Nasab li żmien l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni ibsanka f'kuntest ta' G20 u ġnus maquda għandna 10% ta' qatt, 20% ta' qatt fost iż-żgħażagħ, dejn pubbliku qawwi u ħafna faqar. U jekk il-pajjiżi kollha madwar id-dinja ma jerfawx il-pis ukoll, għanna najdu li għanna mussen komplu namlu dan il-ġviri nipermettu il-pajiz tagħna li kunu inqas kompetittivi u li nżidu il-faqar fl-Unjoni Ewropea. Et-tieni punt taqt ngħid illi fiħdan l-Ewropa ma rridux biss nitkellmu vuċi waħda imma naġixxu bħala korp wieħed u l-bord ta' governors li tkellem dal-għodu ma jistax ikollu opportunità illi jimxi kvet jimxi palissa, grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Jena nishtiq nur s-sfansol tijaj għal-fat li ġi preparat dan rapport dwar kif nistaw nifacċaw il-krizi finanzjarja u l-governanza ekonomika. U jena nishtaqt Eh, nifraħ l sufejjo għal xogħol li għamel. Inizjattiva ġdida li huwa l-pakket ta' kontroll finanzjarju nispera li fil-ġejjin tippermetti li nevetaw situazzjoniet ta' kriżi jew inkella almenu ntaffu l-kriżijiet. L-essenzjali huwa li nkunu nistgħu naġixxu biex ntejbu l-koordinament koordinazzjoni u nżidu trasparenza bej eh, fl-istati membri differenti. Jien nixtieq fl-istess ħin nisħa eh, l-importanza li jkun hemm eh, ta' kollaborazzjoni tal-budget fl-Unjoni Ewropea biex inkunu nistaw eh, nistabilixxu il-miżuri tal-budget li hemm bżonn. Hekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu analiżi sistematika tal-infiq pubbliku fl-Ewropa. Kellem li jmiss, għamlu wkoll, Sur President, fil-qosor ħafna. L-ewwel qed nikkommenta fuq il-kommenti Franko-Ġermaniżi. Naħseb illi għandna nagħtu reazzjoni pożittiva għal dan fl-aħħar mill-aħħar għaliex dan hu l-intqal mill-2007. id dajnamo Franko-Ġermaniż ma kienx qed jaħdem kif suppost. L-istess ħin forsi huwa għata dispjaċir illi ħanaraw ċertu livell ta' dipendenza fil-fat tal-Franza fid-dawl tal-situazzjoni prekarja ekonomika tal-pajis u għasanna kważi f-situazzjoni ta' skevitu xaġa li id-dispeċina naraw. Kważi manna lebda triq pozittiva l-governanza ekonomika b'saħħitha eh, fl-Unjoni Ewropea Kriza e vami kom. Grazie ħafna, Sur President, Sur Kommissarju. Il-krizi hija fenomenu kompless u billi m'għandix wisħin xa nitkellem fuq ftit punti. F'ekonomiji nazzjonali nisqu wis fuq il-kriterju tad-dejn pubbliku ma' kriterji oħrajn huma importanti wkoll. Ovvjament, il-dejn pubbliku għandu jkun osservat għaliex gvernijiet għandhom jista' titwixxu deficits ma' attività ekonomika fis-settur pubbliku u bekk innaqsu il-qat sinjuri minħabba dawn il-figuri kollha qed ninsew dawk illi ma kkawżawx il-kriżi. Il-qat situazzjoni ekonomika u soċjali li qiegħda tmur lura għandna nwittu it-tri għal il-kupru ekonomiku. Ma namlux dan is-situazzjoni ħatkom tkun diffiċli. Nasur Kommissarju, ħedġiġt għal snin illi anka nindirizzaw il-problema ta' tax havens. Grazzi, signora l-onorevoli Jatomaki għal minuta. Fil-ġajjini niproponi illi konna rappresentant wieħed fuq kwestjonijiet ekonomiċi. Għanna jkonna rappresentanza ola ta' settur ekonomiku kif għanna wkoll fuq l-affarijiet barranin u fil-ġejjieni nistgħu eh, naqdu forsi żewġ portafolli fi dan il-Kommissjoni. Kwistjoni oħra hija ħasra illi ma nistgħux nitkellmu buċi waħda fih dan il-laqat tal-G20. L-Unjoni Ewropea qiegħda tgħin lil Franza, lil Sarkozy u lil Chairperson tal-G20 fil-ġejjieni l-Unjoni Ewropea għandha jkollha b'siġġu wieħed persuna waħda f'din il-laqa u għanna nitkellmu kol b'vuċi waħda, grazzi. U Kirjus Gigold, jena lebto. Mr. Gigold. Ja, Mr. Rin. Mr. Rin, yesterday evening I was... Il-biraħ, sorren, kontet mbati miak. Waqt il-konferenza stampa, meta inti kellek prezenta, Dan il-ftejim li ma kienx tassew bbażat fuq il-proposta tiegħek biss. Għal daqstant naħseb illi minn dak li tallimna mill-pakket ta' supervizjoni rajna kif il-Parlament u l-Kommissjoni jistgħu jaħdmu flimkien sabiex ikonna riżultat pożittiv. U naħseb dan u li rridu nagħmlu llum. Jekk inħarsu lejn id-deficit u l-proċeduri ta' dejn, kif ukoll fuq il-proposti tiegħek fuq eh, zbilanċ makroekonomiku. Permetti li najt li huwa kruċjali sabiex ikonna ftehim tajjeb illi pajjiżi ta' surplus u ta' deficit iridu jerfaw responsabiltajiet sabiex l-euro terġa' tiġi fuq saqajja. U naħseb illi l-maġġoranza f'din il-Kamra hija lesta illi taqbel mal-proposti tiegħek. Grazzi. Irux portas jena lebdo. is għal-minuta. Grazzi, Sur President. il-sobija franko-ġermaniza mandiġ risposta uġew, ma mandi mistoqsija xin resa il-Konsil Komissjoni dwar dan. U fuq il-proposti li għennet l-ideja ta' interest pay deposits. Xini l-ideja unek? Għalfejn għanna nżidu iktar deficit ma' deficit sabiex nelbu deficit. Umbat il-possibilta il-nis sospendu il-fondi strutturali L-unika konsegwenza possibbli ta' dan u li nikkanċellaw tkabbi fuq medda twila ta' żmien. Rata ta' interessi jolew u d-deficit jola awtomatikament. Għandi mistoqsi joħressa. issa. ċenajdu fuq sanzjoniet fuq l-istubbiti daw l-arroganza, grazzi. Is-Sur Bronza minuta. Thank you, Mr. President. Grazzi, Sur President. Weduna tkabir ekonomik kontrabbir ekonomiku ma l-kompetizzjoni mill-pajjiżi qed jiżviluppaw għat wassal għat kissir tal-bażi ta' manifattura u x-xogħol f'pajjiżi tagħna nistgħu nikkompetulhom biss jekk inbaxxu l-livell ta' ħajja tal-ħaddiema għandna nirriġettaw globalizzazzjoni proteġu l-ekonomiji u nkomplu nsaħħu nrif u nkomplu nsaħħu l-kompetituri. Weduna governanza ekonomika fl-Ewropa, però l-ekonomiji tal-Istati membri ma ivarjaw minn xulxin preskrizzjoni individwali mhux tajba l-27 stat membru. Kull pajjiż għandu jiddeċidiju fuq l governanza li jrid. Il-kriżi ekonomika bdiet bl-attivitajiet tal-banek, imma ir-risposti tal-gvernijiet kienu li imorru jsalvawhom. Irridu attività ta' kontroll ta' kreditu, ġifiri l-attività ta' produzzjoni tal-flus tal-banek, il-banek għandu jimservu l-ekonomija tagħna tana u mhux jisegwu l agenda tagħna jkomplu jiffavorixxu lill-kompetituri tagħna, grazzi. Is-Sur Kozlowski għal minuta. Hawnhekk jagħti Sur Kozlowski jidher li le. Iva, anzi.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 L-iktar kriżi diffiċli soċjali u ekonomika fl-Unjoni Ewropea kien hemm zbilanċ kbir, ma kienx hemm regolamenti tajbin illi setgħu jgħinuna aħna rajna li l-Unjoni Ewropea kellha reazzjoni daqsxejn tard, ħadet reazzjoni tard għal dan kollu. U għal din raġuni huwa importanti ħafna li aħna fil-ġejjin imillum il-qudiem ikollna tmexxija ekonomika ħafna aħjar mill-li għanna bħalissa ħalli bekk jekk nerġgħu nħabtu wiċċna ma' kriżi bħal din nkunu nafu kif għandna nirreġixxu. Jiena nixtieq ngħid illi il-kumitat li qed jħossib dwar il-metodi li għandhom jgħinu sabiex ngħinu nelbu l-kriżi għandu jkompli bix-xogħol tiegħu u noqogħdu attenti mill it Itkabbir naturalment aħna rridu nkomplu Insidu u nifukaw iktar fuq is-suq tax-xogħol. Kumpaniji żgħar ta' daqs medji rridu nsaħħuhom ħalibek insaħħu rwol tagħhom fl-ekonomija tagħna. Grazzi. Uh, kirja Papadopoulou l L-Onorevoli Papadopoulou għal-minuta. Grazie ħafna, President. L-Unjoni Ewropea edha salabit toroq il il-kriżi ekonomika internazzjonali qed teffettwa eh, il-provvista ta' enerġija u qed iżid il-faqar. Huwa importanti li nieħdu azzjoni kontra da. Għalhekk għandna bżonn eh, eh, iżjed solidarieta fuq il komunità u nikkonsolidaw biex ikon narkupu ekonomiku parlament qed jitlob lill kommissjoni biex ikun hemm iżjed Ewropa u nqas burokrazija biex wieħed jappoġġa eh, l-intrapriżi żgħar u medji u noħolqu impjiegi u jkollna iżjed flus biex inkunu nistgħu nisviluppaw eh, dawk is-setturi importanti. Għandna bżonn niżguraw li aħna ikonna politika fiskali, soċjali u ekonomika li taqdi il-bżonnijiet tal-Unjoni Ewropea u għanna bżonn nistabilixxu fond eh, xieraq biex ikun it-tina governanza aħjar fl-Europa. Għalhekk huwa importanti li il-Parlament Ewropew ikollu l-opportunità li jitkellem fuq dan is-suġġett, speċjalment meta wieħed iżomm f'moħħu l-isfidi importanti li għandha quddiem l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Eh, Okirus Lamberts jien libtu. Onorevoli Lamberts għal minuta President, Kommissjoni Kunsil jiena nixtieq nisħaq fuq it-tliet affarijiet li nħossli mhumiex tajbin għal dil-idea ta' governanza Ewropea. L-ewwel għandna ħafna eh, disciplina fuq il-dejn u disciplina dak li jaqsam investimenti. Aħna nħossu li iż-żewġ naħat għandhom ikollu l-istess livell ta' disciplina, x'law s-sarita minna nifisa mux toħloq il tabir ekonomiku. It-tini eh, aspett negattiv, jekk aħna provaw nikontrollaw eh, l-infiq, nizguraw li għandna introjtu wkoll tħul. Eh, ma jisaġi kollok koordinazzjoni tal-budget jekk ma jkollok koordinazzjoni tal-tħul. Unbat hemm ukoll deficit demokratiku li tħoss li huma fil-proposta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 dwar il-preparazzjonijiet għal G20, kellima ta' qabli tkellmu fuq il-governanza ekonomika Ewropea, il-bżon li wieħed isaħħaħ dak fil-livell Ewropew u li wieħed isaħħaħ il-patt ta' stabilità u tkabbir u jkonna il-parlamenti evoluti. Imma żewġ sfidi li qed tiffaċċaw il-pajjiżi tagħna u li qed jiffaċċjaw ukoll il-membri tal-G20 li naħseb li għandna eh, nittrattawhom fil-laqat li jmiss tal-G20 l-sfidi tal-tibdiliet bruski tal prezzi tal- minerali u hekk u dak l-industri jaqsam il-muniti u kol differenti ta' dinja. Jena ħoss li l-Unjoni Ewropea għanda bżon t-organizza l-għana b'mod u maniera li kolla pozizjoniet komuni u t-kellem vuċu wahda eh, fil-laqa limis ta' G20 fil-Sawl u fil laqa ta' wara u kol. Grazzi. Grazie ħafna. l Lucan al minuta. Domnule Presidente, stimați colegi, se pare că efectele crizei. President, colegi, lider l-effett tal-krizi għadhom għaddejjin. U f'dan il-kuntest jien nixtieq nfakkar dwar il-rwol importanti tal-politika ta' koeżjoni u fl-istess ħin nixtieq ngħid li din il-politika hija sine qua non. Dan huwa element essenzjali tal-plan ta' rikupru ekonomiku għax dan tagħti valur miżjud u tappoġġa l-iżvilupp għal tkabbir ekonomiku sostenibli. Fl-istess ħin tippermetti eh, li jkun hemm solidarità Ewropea. Jiena ħoss li l-ewwel qabel kollox għandna bżonn investiment kbir fl-infrastruttura, eh, kun nitkellmu dwar trasport, enerġija jew komunikazzjoni. Aħna għandna bżonn investiment kbir minn eh, diversi finanzjari, finanzjarji, eh, kol partnerjat bej il-privat u il-pubbliku. Eh, publiku Naħossi daw l-istrumenti mhumiex usati kompletament, grazzi. E, kirija dati jena l-abtu. l l dati għal minuta, signora dati. Grazzi ħafna, President. Lew qabel kollox nixtieq nifraħ il-kollega Tana l-kwalità verament tajba tal-rapport u l-proposti ambizjużi li hemm. Eh, Waċar li l-Parlament għandu ruol importanti fid-dibattitu dwar il-ġejni tal europa Din ħaġa li naħna nintu kompensja. Il-kriżi grega u retna li governanza ekonomika qed tiġi minata fl-Ewropea jiena li proposta biex ikun hemm mekkaniżmu permanenti għal stabilità finanzjarja. Aħna nħassu li l-kawzi wkoll. Soluzzjoni nħoss għandha tkun ninsaxħu l-patt ta' stabilità u tkabbir ekonomiku jkollna sanzjoni. għetina jħagġa essenzjali jekk aħna jkollna eh, irkupru li dum. mux ħaġa popolari, ovvjament ma li eh, mannix alternativa. Biex issa biex l-axħar kellim eh, l-onibri kċuta, minuta palietė kiekvieną europos gyventoją padidino socialinę nelygybę pagilino skurdą. deja bet sunkmetis dar labiau išryškino tai kad dil kriżi ekonomika affettwat il kulħadd. Eżitu użet faqar fl-Istati Membri tagħna u naraw li pjanijiet ekonomiċi nazzjonali kienu dajfa wisqu mhux koordinati tajjeb. U ma kellhomx, u ċerta stati laqqas biss organizzaw plan tal ċerta pajizi eh, kellhom eh, ġew obbligati li jifrankaw u jnaqsu l-infiq. U da kollu sar minar ma wieħed eh, ta' attenzjoni għal bżonnijiet ta' ċittadini. Iżet u iżjed in-nisa pereżempju qegħdin f'periklu u jistgħu jaqgħu fil-faqar. Naħseb li wasal iż-żmien biex nitalmu l-azzjonijiet tal-kriżi. Għandna bżonn li namlu l-inizjattivi f'kull aspett. L-Onorevol Bolzer għal minuta. Rridu naraw li issa għanna l-problema fil-fatt li għaw kompetizzjoni bejn il-moniti differenti u anka minħabba il-kompetizzjoni li palezzanna maċċina xorta waħda m'għandniex kontroll fuq is-sitwazzjoni. Dak li għandu xaqsam l-intervenzjoni anka fil- fil-banek nafu li bil-globalizzazzjoni il-problema Eh, dejjem tisfurzana li aħna nintervjenu. U din il-politika naturalment edha taffetwa il-politika tal-Unjoni Ewropea u anka eh, dan ħajkun punt importanti bla dubju ta' xejn fil-laqa tal-G20. Minħabba li fis-suq eh, globali għandna ħafna prodotti li huma ħafna irħas li ġejjin mis-swieq Ċiniżi dan jista' jirrappreżenta globa perikoluża ħafna illi eh, tista' twassalna għal problemi kbar anke f'dak li għandu x'jaqsam l-ekonomiji nazzjonali aħna rridu naraw li l-miżuri jkunu implementati kif suppost. grazie. Prota jkirija biex ntemmu l-dibattitu l onorevoli Beres għal zewx minuti. Merci, Monsieur le Président. Merci euh, aux collègues. Grazie, Afrin, President. Nishtiq nirringrazzjaw kol kollegi għal kontributi tagħhom Kien hemm xi tnejn minnhom jiena xtaqt xtaqtam referenza lihom. Dan naħseb dak li għatu importanti meta nżomm meta nikkonsidraw il-riforma ta' politika ta' koeżjoni għandna bżonn nevalwaw il-politika ta' koeżjoni unħarsu lej dak li ġara minn l-adeżjoni. Aħna ħassejna li il-fondi jistaw jiġu użati biex jindirsaw l-ekwilibrju intern. Imma ħna nabżon li nkunu ġobmu eh, ċerta distanza, nkunu parzjali, nitalmu għalġejjini. Dawk il-kollegi li tkellmu dwar rappresentazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-governanza globali jiena nħoss li din huja kwistjoni importanti ħafna l-Unjoni Ewropea. Qegħdin f'mument fej eh, jida li hemm gwera, gwera tal-muniti differenti. Għanna bżon l-Europa nkunu maqudin u b'saħħitna eh, internament u dak l xaqsam barra kollu. Dak li għal Robert Goebbels il-G20 miex miex soluzzjoni aħħarija għal governanza dinija fej kulħadd ikun jista' jinstema' fej ikun hemm xi arranġamenti ta' medjazzjoni. Imma aħna smajna l-bieraħ dwar il-bżonn ta' riforma kbira f'dak li nixaqsam il-governanza fil-livell ta' ġust maquda u jiena nħoss li dwar eh, dak li qal l-Onorevoli Lambert l-investiment fis-settur pubbliku rapportana aħna tlabna li l-Kommissjoni biex tagħmel eżerċizzju annwali biex tħares lej il-bżonnijiet tal-investiment fis settur pubbliku u privat biex hekk ikonna mappa ċara dak li hemm bżonn fil-żmien fit-tul, fl-interess tal-impjegi, fl-interess tal-ċittadini Ewropej, jiġifieri strateġija bbażata fuq viżjonijiet sostenibbli u fl-istess ħin bbażata fuq solidarjetà li għanna bħala Ewropej lej xurxin. L-Onorevoli Feo għazex minuti. President, jien nixtieq nibda mill ringrazzja il-kollegi kolla, kollegi kolla li għamlu xi kontribut eh, matul dan id-dibattitu Issa rridu naddu mill-kliem għal-fatti. Wara il-votazzjoni nispera li spera ikun pozittiv il-Parlament ikolla pożizzjoni tagħha stess dwar il-governanza ekonomika. U defendi l-spiritu tal-komunità, trasparenza ikbar, l-għed jiddefendi l-governanza ekonomika bħala għan u obiettiv tal-27 stat membri biex jkun hemm kabir ekonomika u koordinazzjoni aħjar bejn l-istati membri kollha. Iżjed unjoni monetarja u ekonomika u biex nittefendu Ewropa li fejem solidarjetà, taħriċ, eh, disponibilità u efficienzja Ewropa fej vuċi differenti imma fejn il-pozizjoni waħda. Eh, eh, biex ikun hemm koordinazzjoni bejn tliet istituzzjonijiet ukoll. Din hija mhix Ewropa eh, li hija tajba għal summit ta' tnejn biss imma kulħadd għandu jagħti il-kontribut tiegħu inklużi iċ ċittadina jiena nixtieq nisħaq il-fatt Eh, li dan il-parlament għandu rwol eh, eh, ewlini kif ukoll parlamenti nazzjonali għandhom ikollhom f'dan il-sens, f'dan il-kuntest. Bl-opinjonijiet tagħhom dwar il-sistemi ta' sorveljanza makroekonomika fl-istati membri u b'vuċijiet tagħhom stess fil-Parlament dwar l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea l-2020. Kif ukoll b'attenzjoni dovuta għad tisħiħ tal pat ta' stabilità u tkabir ekonomiku. Huwa opportunità tajba biex ikonna dibattitu tajjeb fuq il-kwestjonijiet li għandna qudiemna. Grazzi ngħaddi issa għal surren fisem il-Kommissjoni. Olli Ren. mr president uh, honourable members uh, let me start by Grazie ħafna President, onorevoli membri, nishtiq nirringrazzja l-rapportez eh, Beres Fe u l-membri, onorevoli membri, għal kontribut verament tajjeb tagħhom. Jien napprezza li l-kontribut Eh, u l-ammont ta' kontribut jirrifletti l-importanza tal-kwestjoni li qed nittrattaw. Jien nixtieq nagħmel diversi kummenti dwar diversi kummenti li staru li saru dwar rapporti speċjalment. U nibda bil-situazzjoni internazzjonali fil-ekonomija dinija eh, qed joħorġu serċa bilanċi eh, imma qed joħorġu wkoll opportunitajiet u noħolqu ċerta impigi, imma allura l-laqa li għandna l-ġimgħa eh, laqa ministerjali tal G20 u l-summit minna 15 oħra ħaj permetti li jkun hemm koordinazzjoni tal-politika biex wieħed jipprova forsi jibbilanċja it tkabir ekonomiku dinji kull pajjiż irid jagħmel il-parti tiegħu biex narġgħu naslu għall ekwilibrju billi isaħħu il-talba nazzjonali u jiffokaw ukoll fuq il-budgets u jipprovaw jesportaw iżjed. Qed nitkellmu dwar miljuni ta' impjiegi fil-ekonomija dinjija u fil-ekonomija Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid sistema finanzjarja internazzjonali b'saħħitha fejn ir-rati ta' interess għandhom jirriflettu l l-aspetti fundamentali tal-ekonomija. Dan huwa għan essenzjali għal eh, G20 biex daħlu jarġaw f f'ekwilibrju u jkonna impigi u eh, tkabir ekonomiku. Għal dawn l-istess raġunijiet huwa essenzjali l-Unjoni Ewropea issaħħaħ il-governanza ekonomika tagħha stess il-rapporti li ġew eh, preparati minn l-Onorevoli Beres u l-Onorevoli Fejer huma importanti ħafna bħala kontribut. U l-proposti darba jidu aġġottati eh, jirriflettu abza kbira li għoddim biex ikun hemm eh, funzjonament effikaċi tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Hemm mistoqsijiet dwar l-opinjoni tal-Kommissjoni, opinjonijiet tal-Kommissjoni dwar levies u taxxi fuq l-istituzzjonijiet finanzjarji. U jien tkellimt ma' President Barroso u ħassejt li tkun ħaġa forsi tajba li jaħdu niċċaraw il-pożizzjoni tagħna dan is-sens għax kien hemm eh, ċerta elementi ta' konfużjoni, dikjarazzjonijiet li saru dwar din il-kwestjoni. Aħna qegħdin f'nofs riforma fundamentali tas sistema finanzjarja tagħna stess. U aħna aħna għandna bżonn l-momentum anki fil-G20. Il-Kommissjoni avanzat proposta offrit proposta dwar uh, stability fi jew uh, eh, levi fuq il-banek biex il-settur finanzjarju u, u bankarju uh, jipparteċipa għal eh, fil l-ispejjeż eh, li ħarġu mill kriżi u wkoll bħala miżura għal kriżijiet fil-ġejjini. Din ħaġa li qiegħda qudiem eh, qudiemna u f'ċerta stati membra qed tiġi implementata. Il-Kommissjoni tixtieq li s-settur finanzjarju jkollha rwol biex tkopri l-ispejjeż tal-kriżi u għalhekk l-Unjoni Ewropea Eh, u l-Komissjoni hija impenjata biex ikun hemm taxxa fuq it transazzjonijiet finanzjarji fil-livell eh, globali. Tielet, frattant eh, il-Komissjoni offrit bħala possibilità li jkun hemm ċerta risorsi propji fil-budget tal-Unjoni Ewropea jkun hemm proposta li s-settur finanzjarju tagħmel kontribut eku fil-livell tal-Unjoni Ewropea per eżempju, xi ħaġa eh, simili għal taxxa fuq l-attivitajiet finanzjarji. Din hija l-opinjoni tagħna li jkun hemm eh, bank levy jew eh, miżata ta' stabilità bħala ejjun għal risorsi propji tagħna stess. Aħna tielet aħna impenjati biex ikonna taxxa ta' tranzazzjoni finanzjarji fil-livell globali. Fil-rapport ta' surq tal-Onorevoli Fejo hemm proposta dwar li tiġi stabilita eh, jiġi stabilit Fond eh, Ewropew Monetarju. il komissjoni taqbel li jkun hemm mekkaniżmu permanenti għal prevenzjoni ta' kriżi u rezoluzzjoni ta' kriżi li għandha jkollha żewġ elementi, żewġ aspetti, żewġ dimensjonijiet. Prevenzjoni ta' kriżi, nevitawhom ġifieri, u insolvu insolvuhom riżoluzzjoni tal-kriżi, ġiviri aħjar eh, kunu skuri milli mbagħad jiddispjaċina. Issa dwar ir-riżoluzzjoni tal-kriżi ġaħat għadna f'Mejju li għafas b'saħħtu għal ġestjoni tal-kriżi hija ħaġa li għandna bżonna u l-Kommissjoni għanda l-intenzjoni li tagħmel proposta għal mekkanizmu ta' rezoluzzjoni ta' kriżi ċerta prinċipji ġenerali ħarġu, minn dak nandu xaqsam mar eh, prevenzjoni ta' krizi u rezoluzzjoni għandhom ikunu jimxu fl-imkien U kollox għandu ikun eh, bazat fuq kondizjonijiet ċari. Mekanizmu permanenti għandu it-taffi il-periklu u jagħti inċentiv l istati membri biex ikollhom eh, politika tal-budget responsabbli u toffri inċentivi biex eh, l-investituri ikollhom eh, politika ta' self responsabbli. Is-Sur Smith ippropona emenda dwar partecipazzjoni l-Unjoni Ewropea u sistema ta' sanzjonijiet. bħalissa qed nipproponu li jkun hemm reġim għal membri tal-żona euro u mbagħad fit-tieni fażi napplikawha fil-27 stat membru. L-Kommissjoni hija disposta eh, u tappoġġa eh, d-elementa fej tinvolvi l-stati membri tal-mumiex fil-euro fil-reġim ta' ta' sanzjonijiet imma fuq bażi volontarja. President, onorevoli membri, aħna għamilna progress tajjeb fil-kontest ta' task force. U rnexxinna naslu għal konverġenza mal-inizjattivi um, tal-Kommissjoni biex ikonna governanza ekonomika ħjar. La dubju li jekk aħna nifokaw fuq il-prevenzjoni u namlu il-President interrompi l-Komissarju Oliren li mill-lider ma semaw xo baqaddej. Il-President qed jipprova jinterrompi għal ġarboħra. Eh, u jgħid li kollegi jekk joġobkom m'hemmx fejn noqdru repetu għada jgħid il-President dan huwa dibattitu verament importanti jekk joġobkom kemm jista' jkun eh, oqdu bil-qeda bil-kwiet u tibdewx eh, tpaċċu bejnietkom. Grazzi ħafna, Kummissarju minn ġdid. Il-Kommissarju għalli Ren jarġa jibda mill-bdejt, jiena mdorri għal dawn l-affarijiet jgħid il-Kummissarju, ma dana kollu grazzi ħafna tal-għajnuna tijak, u s-ħan kompli biex nagħlaq. Jien nixtieq ngħid li għal volija Hemm qed ninaqdu dak li huwa l-opinjonijiet dwar l proposti ta' Kommissjoni u task force il-proċess leġislattiv normali jibda issa. Sissa, kull ma rajna huwa l-bidu. Għedin forsi fit-tmim tal-bidu. Missa nibdew bil-proċess leġislattiv veru. U l-Parlament Ewropew has uh, indeed uh, the crucial and uh, decisive. Għala, kol leġislatur għandu rwol deċiżiv. Aħna rridu naqtmu ma'kom u aħna nitolbu l-Kommissjoni u l-Parlament, l-Konsil u l-Parlament, skużawni, li jgħatu l-leġizlazzjoni sal sajf ta' sena li diħla. Għallek ikonna il-sistema ġdida ta' governanza ekonomika eh, ġiġa tiffunzjona sa' sajf tal-2011 Meta ikonna eh, ronda li jmiss eh, dwar fejn trattaw azzjonijiet effettivi. Eh, President, onorevoli membri, din hija ħaġa li tirrifletti kredibilità tal-Unjoni Ewropea, ġifieri biex insaħħu l-governanza ekonomika u jiena naqbel kompletament miegħek li huwa l-metodu komunitarju li tippermetti li l-Unjoni Ewropea tiffunzjona u toffri riżultati. Jiena smajt lilek fuq dan u napprezza l-impenn sħiħ tiegħek għal dan il-metodu tal-komunità eh, bil-diskorsi ta' sur Dowl, eh, Schulz, Verhofstadt u kombendit eh, La volja ma għandix l-eleganza ta' wieħed li jitħaddi dik il-maniera. Eja forsi naħdmu fl-imkien biex nuru għal darba ħra li il-metodu komunitarju jista' jagħti riżultati, jista' jagħti frott u irrid jagħti riżultati fuq din kwestjoni tal-governanza ekonomika ġdida u b'din il-forma eh, nipkomplementaw l-Unjoni Monetarja b'saħħeta b'unjoni ekonomika Eh, b'saħħitha u hekk ikollna Unjoni Ekonomika u Monetarja b'saħħitha u sħiħa. Grazzi. On behalf of Council, Mr. Chastel. Président rapidement, Monsieur le Président rapidement. Grazzi ħafna, Sir President. Għanitkellem fil-qosor jiena nixtieq ringrazzja fizzam il-konsil il search Reporters, il sinjora Beres u s-Sinjor Fej, li verament juru kemm Huwa importanti l-impenn li qed jieħu l-Parlament Ewropew dwar dan is-suġġett u nixtieq ningrazzja wkoll lil kulħadd u nħeġġeġkom sabiex nanalizzaw bażi tad-deċiżjoni li ma deċiżjonijiet iridu jittieħdu viżavi tmexxija ekonomika u d-deċiżjonijiet li ħajittieħdu mbagħad ħajwaslu għal tmexxija ekonomika ħafna aħjar. Jiena smajna aħna li rridu aħna niddiskutu dak mod ħafna iktar speċifiku. Grazzi ħafna bekk aħna nistgħu nkonkludu dan it dibattitu l-vot dwar dan ħajsir illum,